Good morning, colleagues. Uh, we're going to make a quick start today because we have a very packed morning. l tajba ziz kollegi nishtiq li nibdew bil qatar mħabba li għanna ħafna xnamlu l-lum. Grazzi tal-li ġejtu fil-ħin u nishtiq li nibdew. Nibdew bl-adozzjoni tal-agenda, nishtiq li nressaq dawn il-bidli tal-agenda. L-punt numru seba' fuq il-prezentazzjoni tal-rapport dwar il-missjoni fit-Turkija ħanipposponuh. Il-punt 13 dwar il- ċittadinanza ħajs il-votazzjoni sir fl-erba fis-satin għanzi minn flok eh, fl-erba Il-punt numru 15 fuq il mekanizmu tal-Unjoni Ewropea u demokrazija stat ta' dritt u drittijiet fundamentali, prezentazzjoni tal-, -tal l-evalwazzjoni interim u d-dokumenti ta' riċerka ħan id-diskutu uh, fit-tlieta qabel punt numru 14 xek mandkom l-ebda ġezzjoni l dawn il-punti l-leġenda nistgħu nadottawa hekk kif qed nipproponilkom li nibdluha. Issa nixtieq illi nitkellem fuq l-abbarijiet eh, minħat president sfortunatament l-interpretazzjoni bil irlandiż u l-Kroat mhuwiex possibbli. possibli illum u għanna l-votazzjoni illi ħatkun fil-11 naqsin kwart, ġivri kħiġobkom zommu il-karta tal-vot maħkom. Dawk minnkom illi fil-fat waslu fil-ħin, għasab minn mintom xa tkunu sorprizi illi nishtiq il-nibda fil-ħin l-ewel laqata libe wara l-aħħar attakki terroristiċi li saru fil 22 ta' marzu tal ġemal li għaddiet, u nixtieq ngħid ftit fuq dan l-avveniment orribli. Kien hemm ukoll il laqgħa straordinarja tal-Ministri tal-Ġustizzja Affarijiet Interni fl-24 ta' Marzu wara l-attakki terroristiċi u nixtieq ukoll illi ngħid ftit kelmiet fuq din il laqgħa tal-Kunsil tal-Ministri u nisimgħu rapport qasim minħa ta' Sinra Gujom illi kienet qed tirrappreżenta l-Parlament fis il-President dik il laqgħa Eżis kollegi, dik Din hija l-ewwel laqgħa tal-Kumitat Libe mill-attakki terroristiċi li saru fi Brussell, il-Kumitat Libe għandu responsabilità speċjali ħafna. Iktar minn 30 persuna inqatlu u 240 persuna jisfaw midruba. Qabel ma nibdew din il-laqa nixtieq illi aħna nonoraw u fakru il-qraba u l-familjari ta' dawn il-vitmi l-awtoritajiet Belġjani kif ukoll ċittadini. Il-Belġi ddikjara tlet tlet ta' ħsieb fuq dawn u tal-uttu u jiena naħseb li intom skur ta' miegħi illi aħna nixtiequ nawguraw lill kollegi Belġjani il-kondoljanzi minna ħatana. Nishti illi issa kullħat un um bil-wif ħalli aħna nidedika moment ta' silenzju. Thank you, colleagues. Grazie, colleghi. Eżis kollegi, jek kif nasbu illi intom fil-fat kontu t-istennu li jġri sa illi għaddiġma minn mindu dawlet saru daw l-attakki terroristiċi, naħseb li l-membri għawek, illi verament għandhom rwol attiv fil-ġlida ta' kontra il-terrorizmu fuq kull livell tal-Unjoni Ewropea, għanna bżon aħna numru ta' miżuri sabiex nindirizzaw il-tipi differenti ta' terrorizmu rridu naraw li jkun hemm sim tajjeb ta' informazzjoni bil-awtoritajiet nazzjonali, grazzi anke għall pnr u r-rapport tal-kollega Sur Kirkhope ġida kontra radikalizzazzjoni meta aħna dottajna rapport dati kif ukoll imbosta aspetti oħrajn illi ħadu ssibhom membri ta' dan il-kumitat. Sim tal-informazzjoni li l-Autoritet Nazzjonali l-Europol għaddu mhuwiex ta' livell sodisfaċenti. Aħna nafu li għandna ħafna problemi oħrajn rridu nelbu. Naħseb li huwa fidejn l-Istati Membri li rridu nieħdu miżuri xirqa u naraw illi miżuri nazzjonali u transnazzjonali wkoll li jistgħu jintużaw aħjar sabiex nġidu kontra terrorizmu. Nixtieq inħeġġeġ li kummissjoni fisem dan il-Kumitat sabiex tiżgura li l-Istati membri illi għadhom ma għamlux dak illi kellhom jagħmlu tiżgura illi jimplementaw deċiżjoni promu fuq ukoll deċiżjoni oħrajn illi supposilhom li kienu implementati mis-sena 2008. Eżis kollegi naħseb li huwa importanti, speċjalment għall-udjenza li tarana minn barra illi aħna lkoll nifmu u nfehmu li l-kumitat u l-membri qegħdin naħdmu fuq l-istenzjoni tas-sistema kriminali ekres sabiex nikkonvinċu wkoll li fil-kuntest tal-rapport ta' Makovej ta' ġrida kontra il-terrorizmu, il-rapport ta' Holmeyer, il fat li fil-fatt rridu n-implementaw ċertu miżuri u rizorsi għal nġildu b'mod iktar effettiv kontra terrorizmu dawn ma sempliciment ftit mill-aspetti illi aħna edin niprezentaw u fil-fatt aħna dawn huwa xhieda tal-wol speċjali li għandu l-Kumitat Libe. Qabel imma bda meta bdejt nagħtikom l-abbarijiet jiena nattilkom li fl-24 ta' Marzu wara l-attakk terroristiku il-Ministri tal-Ġustizzja u Affarijiet Interni ltaqgħu sabiex jiddiskutu l-sitwazzjoni tal-attakki. il rappreżentanza tal-President tal-Parlament fil fatt kienet is-Sinjura Gujom. U issa nixtieq nistidina sabiex tatina taqsira ta' dak li kien diskussu semma matul il konsil tal-Ministri għad itkellem fil-qosum ħabba li ħajkon aktar diskussjonijiet dwar rapporti li semmew dik il-laqa grazzi. Merci, Monsieur le Président. Grazzi, President. Jena rappresentajt il-President tal-Parlament u li lek u għallek jena naqbel 100% ma dak li għatinti il-prezenza tijaw dak il-Konsil kienet uh, servet biex jiena uh, nesprimi l-appoċ tana lill-poplu Belġan wara l-attentati u li najdilom u koll illi aħna determinati illi niddefendu il-drittijiet u il-libertajiet tagħna u meta ħarġet l-agenda fuq il-sigurtà minnħat tal-Kommissjoni Ridna nevalwaw id-dossier kollha u l-aspetti kollha tas-sigurtanti semmejtum mill-mandat tal-Europol, il-PNR tal-Unjoni Ewropea u illi ninsaħu ġlieda kontra radikalizzazzjoni flimkien ma' suġġetti oħrajn. U biex nikkonkludi irrid ngħid ukoll illi aħna sħaqna li il- fuq l-importanza tal-sim tal-informazzjoni. U mbagħad kien hemm mistoqsijiet dwar l-interoperabilità, l-analiżi tad-data li għandna u anki r-risorsi li illi naqsmu dan huwa il-suġġett illi żgur mhux forsi se niġu lura għalih. Mela dak kien fuq fuq eh, kienet taqsira ta' dak li intqal dak il-Konsil. Grazzi. Silvi, and as you said, this is a subject. Grazzi ħafna Silvi, dan huwa suġġett li żgur nerġgħu niddiskutu. U uh, naf li forsi m'għandniex il-ħin li diskutu dan kollu fid-dettall, però jiena nixtieq ngħidilkom li nhar it-tlieta aħna ħan diskutu un-ressaq dan il-punt mal-koordinaturi, possibilità nistidu l-Jan Jombon u l-Ministru tal-Ġustizza biex jiġu għawek għoddim il-Kumitat dawn ma nis li għandhom ħafna ħafna xjamlu zgur iżda forsi jista' jkun għal possibilità li huma jkun jistgħu jattendu waħda mill-laqat tagħna u aħna nishtiq ukoll li nisaw minna ta' Rob Wainwright kif ukoll il-koordinatur naħseb il huma ħajġu jattendu il-laqa l laqa li jmiss tagħna u din il-proposta ħarressaqa jiena din il-koordinaturi bħala proposta għal follow-up ta' attakki terroristiċi. Issa illi għattilkom l-ħbarijiet minna tagħna nistgħu ngħaddu dwar punt li sa' sitta li huma prezentazzjoni differenti tal-Kummissjoni u l-komunikazzjonijiet li ħna konna tnieħdu ssib ukoll brabta mal-kooperazzjoni ta' bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-migrazzjoni. Jiena ħanaġġel fuq din minħabba li ma tantx għandna ħafna ħin sabiex niddedikaw għal punti li verament huwa importanti. Il-migrazzjoni il-problema tal-migrazzjoni waslet għal fatt li aħna rridu nikoperaw ma' Turkija, rajnu riżultati tal-aħħar ftit jem, għandna numru ta' aspetti li rridu niddiskutu dal-għodu fostom għandna kwistjonijiet operattivi, iżda mhux ħan nitkellmu biss fuq kwistjonijiet operattivi il-Kumitat bat missjoni lejn Turkija fi frar u aħna dan l-aħħar b'rapport regolari dwar it-Turkija illi ħareġ u jnata l-Kumitat għafet forma ta' itra. Illum aħna din nistennew minnaħat l-Kummissjoni minnaħat tal-Istati membri li nirġu iktar informazzjoni u għal dan il għan aħna għanna fosna l-lum l-Martin Fervey illi dawk minnkom ma jafux dan kien maħtur mill President tal-Kommissjoni Sur Juncker sabiex ikun il-koordinatur tal-Unjoni Ewropea għall-implementazzjoni tal-istqarrija ta' bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija. Dan huwa l-persuna propju li jista' jinformana fuq il-lat operattiv għamel stqarrija għasira minn ħatijaw għanna kollegi oħrajn minn ħadar kummissjoni li huma preżenti nifukaw fuq din il-preżentazzjoni id-diskussjoni tagħna mbagħad ħajja nirċevu ċertu stqarrijiet oħrajn. Jitnħu għost ħafna nista nistieden l vej għawek. U eh, vej wara nisimaw li li bati ikon diskussjoni qasira. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna l-Komitat tal-li tuni. Jena nishti illi natikom fil-fat idea ta' dak illi ġara mit-18 ta' marzu li law minn mendu ġifiri l-istqarrija ta' bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija l-ftejn ta' bejnietom kienu publikat. Jiena kell responsabilità n-koordina l-isforzi operattivi U qabel ma nispjegalkom fuq dan kollu nixtieq dak li kien hemm fl-istqarrija tal-ftehim naħseb illi fil-qalba tal-ftehim insibu żewġ affarijiet. Il-fatt li t-Turkija qed impen impenn u tobbliga ruħa illi terġa' tieħu lura l-immigranti li waslu b'mod irregolari mit-Turkija fil-Gżejjer Grigi mit-20 ta' Marzu l-qoddim u t-tieni punt Edin nejdu li għal kull persona tindbat li ura kunem persona sirjana li tista tindbat fl-Unjon Ewropea. Aparti minn dawn l-impenni li tieħdu, jittieħed impenn ukoll sabiex aħna naċċeleraw il-proċess ta' liberalizzazzjoni tal viza Għana ħadna impenn li natu fondi li Turkija għalli bekk jitjibu l-kondizjonijiet tal-migranti li edin fit-Turkija U għamilna referenza wkoll għal possibilità li niftħu il-kapitli li għandhom xjaqsmu għal possibilità ta' subija ta' Turkija fl-Unjoni Ewropea. Lan ta' dan kollu kien illi aħna intemmu dawn iqsim bil-bahar perikolużi ħafna tal-bahar tal-Eġew. tal tal tal bahar tal eġew nippruvaw innaqsu wkoll l-attivitajiet kriminali ta' dawn il-kontrabandisti tal li jihdu sib trasport illegali ta' dawn l-immigranti. U issa ħanejdilkom aħna xejn xinna namlu sissa, mela ejja nħarsu lejn iċ-ċifri. Qed naraw illi għandna effett ċar ħafna. Fix-xar ta' qabel il kien hemm 1676 li kienu għedin jaslu kull jum. dan il-numru niżel għal-400, 399 sabiex nkikun iktar preċis. Din il-ġimma rajna li kienem il-numru li naqsu iktar reġaw il-braħt l-ura kellna biss 68 persuna u l-bira 76 il-persuna waslu. Naħseb li dan għandu eh, wieħed effett kollaterali, anzi nistansi jaħlu li huwa wieħed mill-anijiet propju, li semmejtulkom fil-bidu fil-periodu ta' bejn l-ewwel ta' Jannar u l-20 jew 21 ta' Marzu qabel ma bdew joqsu dawn in-numri kien hemm design persuna illi tilfu ħajjithom u mietu fil-baħar. Mir-21 ta' Marzu li l-hawn ma kien hemm ħadd illi miet. Pero naħseb li dik kienet konsegwenza loġika tal-fatt li naqsu n-numru ta' nies li kienu għadin jaqsmu bil-baħar. Hemm ħafna affarijiet li jridu jsiru qabel ma dan il-ftehim jista' jkun tajjeb sabiex nimplementaw fil-prattika. U l-liġi internazzjonali u tal-Unjoni Ewropea tkun rispettata wkoll. Dan fil-fatt kien diġà stabilit. U fil-fatt kien hemm ftejjim bejn Greċja u Turkija. Il-Greċja batet uffiċjal tal-liaison li Turkija u Turkija wkoll lejn il-Greċja. il greċa il greċja il-Greċja għamlet eh, implementat ċertu bidli tal-qafas leġislattiv sabiex ikun implementat Niftajim ta' Safe Country of Asylum u ma ma dikjarawx li Turkija pala safe country, ta' bidlu liġi b'tali mod li jistaw jippermettu proċeduri ta' estradizzjoni jekk ikun hemm bżonn. Li għal daw il-lanijiet il-pajis huwa konsidrat li huwa segur. U illi il-proċeduri tal-azil li ġejjin minn dawk minn dak il-pajjiż mhumiex permessi mhux ħajkunu mill-qwa. Apparti minn hekk jiena għadni kien smajt li l-bira flaxija jew kmini dal-għodu il-President tat-Turkija implementa bidla fil-leġiżlazzjoni torka dwar li proċessar ta' ċittadini Sirjani. Jiena kont naf bijadi, nistarit nara sfit fuq l-abjad ġviri li dawn is-Sirjani li ħajkunu ritornati lura lejn it Turkija ħajna taw l-istatus ta' protezzjoni temporanju illi jista' jagħtihom aċċess s servizzi li għandhom bżonn kif ukoll aċċess għas-suq tax-xogħol, eċetera. Jiġifieri, Dan kien il-qafas li fissaru diskussjonijiet. Diskussjonijiet għadhom għaddejjin, anka fuq basta suġġetti oħrajn. Fil-qosor fuq il-mobilizzazzjoni tar rizorsi aħna nafu illi dinja operazzjoni loġistika importanti ħafna, il-Frontex għamlu talbiet għal ħaddiema addizzjonali Sissa l-istati membri batu 736 mill-uffiċjal 263 minnhom diġa qegħdin jaħdmu fuq il-gżejjer easo u l-uffiċċju tal-Azil Ewropew irċiva 452 il-persuna sabiex jaħdmu magħhom. Issa wasal l-ewwel grupp ta' esperti tal-EASO fuq il-Gżejjer. 30 persuna kif ukoll 30 interpretu illi bdew issa jaħdmu fuq eh, dawn it-talbiet tal-ażil. Kif forsi tafu ntom il-koll l-ewwel operazzjonijiet saru nhar it-tnejn 202 il-immigranti li ma tarbux l-azil fil-fat reġaw ħadhom lura t-Turkija u iktar minn iktar minn 74 Sirjan tbatu lura lejn is-Sirja. Nasab li nista' ngħid li kollox meċa pjuttost ħarir, da ma jfissirx li m'hemmx problemi. Naturalment, għatem ħafna problemi li rridu nelbu minħabba dinja operazzjoni kbira. Waħda mill problemi ewlenin li għanna qoddimna palissa hija li aħna rridu niskuraw illi it-talbiet tal-eżil li tresqu għandhom ikunu konsidrati analizzati fuq bażi individwali u dan ħajkun jgħat jitlob il-fatt li aħna rridu nibnu iktar kapaċitajiet anka sabiex immexxu s-sistema tal-azil. Apparti minn hekk aħna ħasbin kwetati fuq il-kundizzjonijiet li għandna bħalissa fil-żoni ta' hotspots. Kien hemm ftit nies illi għadhom qegħdin jaslu xorta waħda ġifri minkejja dak li għamilna e, dawn il-hotspots fuq il-gżejjer xertu għaddem ħafna iżjed nisim li suppost fihom. Aħna qegħdin ma mal-awtoritajiet u ma' numru ta' pajjiżi oħrajn sabiex nżidu l-kapaċità. Kenna kol kwistjoni illi kien hemm numru ta' NGOs illi kienu qegħdin jipprovdu dawn is-servizzi li ma bqgħux joffru servizzi tagħhom raġunijiet tagħhom iżda aħna wkoll tajna għajnuna mill-iktar fis li stajna lill-awtoritajiet Griegi. Servizzi mediċi u servizzi oħrajn ta' tjetajkel per eżempju reġaw bdew u għahna n intejbu kem jissajku l-kondizjonijiet. Zewċ punti tal-axar mu importanti li l-ewwel wara l għal ftit resettlement importanti li nistabilixxu resettlement legali mit-Turkija l-Unjoni Ewropea dan huwa messaċ importanti li aħna nistgħu nagħtu lill-immigranti ħalli ngħidulhom li hemm tiktar iktar siguri li huma jistgħu jiżgħu sabiex jaslu l-Ewropa. L-aħħar punt għal dawk li waslu qabel l-20 ta' April u aħna nafu li fosthom hemm ħafna li qegħdin il-Greċja u aħna nixtiequ li ntejbu s-sitwazzjoni li jinsabu fiha u naraw li konna implementazzjoni ta' programmi ta' resettlement ħalli jkunu jistgħu jaslu f'postijiet oħrajn fl-Ewropa. Ħani għafawaj. Thanks. Um, of course, many colleagues want to ask questions. Bosta kollegi għandhom mistoqsijiet xi saqsu. Inti kont tissemmi l-figuri fil-fatt. Sewa fimtek 452 kienem pala numru ta' personal imwiet għadu minnu da dil-figura 30 għet minnom għan ispiega eżattament mela 32 espert u kili trattaw il-kazijiet ġifiri 30 interpretu Ir-raġuni l għalab għajna bi 30 mux għalix n-nis mux l estimorru għalix qabel tibda taħdem tagħti t-taħriġ lil personal ma tistax tibgħat gruppi ta' nies. Titkun ċert illi jitrattaw l-applikazzjonijiet b'mod uniformi. Għadastant mhux tkun ġej minn pajjiż differenti titratta l-applikazzjoni b'mod differenti għanna pilota palissa d-dej il għandu numru limitat ta' nis fuqu Mbagħad ħajkun hemm it-tieni, it-tielet u r-raba fażi ta' dan il-proġett pilota u kull ma jmur jibdew jiżdiedu in-numri. Sammejna mal-ħin kollegi naf kemm importanti dan is-suġġett u forsi jista' jkun eżjed minn round wieħed ta' mistoqsijiet nibda l-ewwel qabel kollox bil-koordinaturi għal PPE, Sr. Rosenberg, issa tkellem int fissam il-PPE u xek mela inti tibda. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε το Grazzi, President. Jena l-ewel net nishti nirringrazzja il-mistieden tana li ġi għonek informana dwar l-ewel fazi tal-implementazzjoni tal-ftejn bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija jena Griega. Dan huwa pajjiż li għaddej minn ħafna problemi, problemi eh, li għatmarajna bħalom qabel ikolli najt li għal Greċja, Turkija eh, miex pajjiż sikur. U eh, bħala riżultat ta' dan, il-persuni kollha illi talbu l-azil għadhom f'pajjiżna sakemm it-talba tagħhom tintlaqa minn meta daħal fil-seħ ir-rapport kollha jiġifieri prattikament 95% ta' dawn il-persuni kollha persuni disprati li qegħdin f'pajjiżi li għandhom status internazzjonali ta' refuġati Eh, kolla kemm huma 95% talbu l-azil. ġifiri fi ftit jiem it-talba tagħhom tista' tiġi aċċettata imma huma għandhom ukoll id-dritt illi jappellaw id-deċiżjoni li tittieħed dwarhom u jingħataw opportunità oħra dan ifisser li dal-persuni se jibqgħu fil-Greċja aħna m'għandniex il-possibilità li nibatuhom lura Turkija sabiex it-Turkija tkun tista' tirrispetta il-ftehim dwar ir-ritorn. Jina dana qed ngħidu għaliex l-Unjoni Ewropea hija responsabbli għal fatt illi m'hemmx mekkaniżmu vinkolanti għal risistemazzjoni jew rilokazzjoni. Jiġifieri dawn il-persuni jixtiequ li jitilqu mill-Greċja. Il-passaġġi jew ir-rotot issa huma magħluqa, l-Unjoni Ewropea ma trid tagħmel xejn dwar din is-sitwazzjoni biex tibdilha u allura ovvjament dan ifisser illi dawn ir-rifuġġati dan persuni kollha se jibqgħu fil-Greċja. Inti tkellimt dwar il-flussi ta' persuni li jaslu mit turkija aħna hawnhekk irridu ngħidulek u inti tafu dan li mill-20 ta' Marzu il-data meta daħal fis seħħ dan il ftejim il-flussi ma waqfux. dan ma jfissirx li Turkija ma rispettax il-parti tagħha ta' dan il-ftejim u laqas eh, ma rajna xi miżuri effettivi dwar il-traffikanti, miżuri biex nwaqfu il-traffikanti. Għale u aħna naħsbu illi dan il-ftejim mux qed jiġi applikat kif suppost. Sallum ir-riżultati mhumiex sodisfaċenti. Jiena ma rridx ngħid illi dan il ftejim ma, ma sewa għal xejn u waqqas ma rrid illi jkun ftejim illi ma jiswa għal xejn. Imma intom għandkom xi soluzzjonijiet alternattivi biex insolbu dil problema għaliex il-fatt illi dawn ir refugġati koll qed jitolbu l-ażil u rridu neżaminaw it-talbit tagħhom. Eh, fil-periodu ta' żmien li timponi fuqna il-liġi u mbagħad il fat li dawn għandhom id-dritt li appellaw sakemm estew dan il-proċeduri kollha dal-persuni jibqgħu fil-Greċja, il-flussi komplew, in-nies komplew jaslu naqsu xifti iva imma il-flussi komplew u jina nishtiq ikun naf x'se tagħmlu intom fir-rigward ta' stat membru tal-Unjoni Ewropea li huwa dej minn programm ta' aġġustament budgetarju. Grazzi. Grazzi, nandru l-mikrofon il-tragat li jmiss. Grazzi ħafna, Sur President. Qabel ma kellna din l-istqarrija jew ftehim ma nafx eżatt x'naqbad insejjaħlu. Qabel ma sar dan l ftejim kien hemm ħafna punti ta' kritika kontra t Turkija bit-tama illi aħna kien ħajrna xilna illi jirna xilna niftemu ma' Turkija b'tali mod illi l-kwistjoni tal-refugġjati tal-immigranti tkun organizzata ħafna ħjar li kunem hemm iktar kontroll u illi nkun nistgħu nikkonvinċu lil dawk l-istati membri illi jilqgħu immigranti fosthom f'pajjiżhom minkejja illi kienu għedin joqodu l-ura ħafna qabel dan l-ftehim. Iżda, meta inħares li dan il-ftehim ikolli ngħid li għandu dubju tiegħek kemm dan huwa ftehim effettiv. L-impressjoni u il-messaġġ jista' xorta waħda jinstema illi intom għażiż immigranti tistgħu tmorru fejn tridu basta ma tiġux l-Ewropa. Maħabbarim hemm ħafna stati membri xorta ma jridux jilqgħu f'pajjiżhom l-immigranti u jekk aħna tal-opinjoni illi il refuġjati aħna naħsbu li għandhom jibqgħu xi pajjiż barra mill-Unjoni Ewropea, naħseb li għalmenu menu wara illi aħna infaqna ħafna flus sabiex insalvaw il-banek irridu nagħtu l-flus lil dawk il-pajjiżi illi mhumiex daqshekk stabbli daqs il-pajjiżi tagħna ħalli bekk aħna nappoġġawhom ħalli jilqgħu iktar refuġjati. Naħseb li ma nistax nibqa' nisma' iktar il-ħtieġa li eh, aħna irridu naqsu n-numri aħna dak li rridu namlu, iżda mux naqsu n-numru tal-imwita kif intqal, n-numru tal-nis li għedin jaslu fi xtutna u f'pajizna. Jien għandi numru ta' mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija inti qed li Turkija huwa pajjiżi li għal ċertu gruppi ta' pajjiżi huwa konsidrat bħala pajjiż sigur. Tista' tgħidilna li ma' pajjiżi it-tieni mistoqsija minn tiegħi. Jiena naħseb illi allura jista' jkun possibbli li minħabba l-bidla tal-liġi s-Sirjani jistgħu jingħataw status ta' protezzjoni temporani li hija li huwa status pjuttost xira, xinejdu fuq dawk is-Sirjani li kieku kellhom perspettivi tajbin sabiex jaslu fl-Ewropa. Allura dawn ħaj ħajinbatu li Turkija u jinbatu lura, kif kif ħanamlu eżattament? Ma fimx. Aħna tkellimna fuq ir-resettlement, kien hemm tliet pajjiżi li s'issa eh, laqgħu l refuġjati mux ir-Renju mux l-Svezja, mux il-Danimarka, mux l-Ungerija, mux il-Slovakkja, laqas il-Polonja u laqas Franza. Tista tgħidilna li ma pajjiżi fil-fatt e, qed titkellem dwarhom. It-tielet ħaġa, inti tkellim fuq 72,000 illi mit-Turkija kellhom jintlaqgħu fl-Unjoni Ewropea. Jiena mhix x'naqt nitkellem fuq dan in-numru. Iżda dawn it-72,000 persuna qegħdin tippjanawom tippjanaw li daw jiġu l-Ewropa f'xar, f'ġimgħa, għall-eternità, ma nafx dal-perjodu determinati jew le. U l-mistoqsija dwar l-aċċess għall-edukazzjoni, l-iskejjel. Veru illi aħna rridu naħdmu l-koll għabbażi tal-istess kriterji, pero jien għandi l-impressjoni li sissa kien hemm numru żgħir ta' pajjiżi li kien lest illi jibatu il-ħaddiema lejn il-Greċi sabiex jgħinu. Li għażu hija aġenzija żgħira ħafna ma jistawx huma jibatu ħafna nies. Jiena ma nafx hekk il-Kummissjoni għandix ħaddiema li tista' tibgħat l greċja jekk jiena inħares lejn il-bżonnijiet fil-Ġermanja u kemm għandna bżonn ħaddiema sabiex aħna naffaċilitaw u naġlu daqsxejn iktar il-proċedura tal- l-analizi tal-talbit tal-azil ma nafx jiena kemm ħajkonna bżonn ta' ħaddiema fil-Greċja ħalli bekk nkunu nistgħu nidentifikaw minn wara fil-ġat minn mhuwiex. U xieġri dawk in-nies li mhumiex. Hemm ċertu stati membri li qegħdin joqogħdu lura ma jridux illi jaċċettaw rifuġġjati fil-pajjiżi tagħha, anke jekk dawn huma numri żgħar ta' rifuġġjati inti allura qegħdin tippjanaw li sibu tweġiba sabiex tgħinu lill Greċi u kellha tintejdu m'hemmx tagħmel Greċi kienet sfortunata sa Waħlet b'dawn ir-refuġġjati ħadd kollha tibqa' bihom. Grazzi kollegi, forsi rajtu fil-fatt is-sur vevej ma semmiex il-kwistjoni tal-liberalizzazzjoni tal-viża li ma waqgħatx taħt is-suġġett li kena li diskutu llum. Hemm xi problema bl-interpretazzjoni, saqsi. Jiena xi ħadd titkellem. Fridinija b'lingwa oħra mhux l-Ingliż waqgħu fissa. Din il-parti tal liberazzjoni tal vita se tkun parti mid-diskussjoni għandna setat ta' kodeċiżjoni. Jekk nżommu mal-ħin li konna forsi ħin għad-diskussjoni. Nasab ħanetaw ħafna dettal il-qoddim forsi ġara darba dan huwa parti mill-pakket mill-ftehim għal dawk il-ħasbu li damu sejr jiġi diskoss. Is-Sur Kirkhope, għal sjar Thank you very much, Chairman, um, and uh, uh, thank you to our present. Grazzi, Presidentu, grazzi lil rappresentanza tal-Kommissjoni, su Vevej. Bħalma tafu l-opinjoni tiegħi nista uh, tafu x'inhi għal mal ta' ma' Turkija ta' dedet li kellna jina għamilt sottomissjonijiet fisem il-grupp tiegħi, iżda għamilt anke kontributi lill-Kummissjoni dwar kif għandhom jimxu jekk ħa jimxu b'dan it-tip ta' arranġament jina nibsa il-ftit mill-kummenti tiegħi ma, fl-aħħar mill-aħħar ġew mill-qwa. Ma nixtiex nitkellem wis fit-tul sur President, iżda nixtieq nsemmi xi punti fejn għadni tassew imħasseb dwar l-implementazzjoni ta' dan il-ftehim. L-ewwel qabel kollox. Huwa importanti iva illi nkunu f'pożizzjoni fejn nistgħu nistabilixxu illi l-istati membri kollha jagħtu l-appoġġ tagħhom. Mhux biss bil-fom, iżda fil-prattika ma jidher lix li s-sawa l-kas. Nasab għata sa' importanti li nitċaraw sistema ta' azil ta' Turkija min jikwalifika u min le għall-istatus ta' rifugjat. L-eżaminar tal-proċess tal-applikazzjonijiet għall-azil għabbażi bażi ta' ġnus ma' ma' jid diskriminawx għabbażi ta' nazzjonalità u m'għandux ikollna hawnhekk diskriminazzjoni lanqas fondi li jingħataw lil Turkija għandhom jiġu asma iżjed u jkun hemm pjan dettaljat għal kull parti tal-finanzament għandu jkun hemm rindikon dettaljat li għax inkella ma konux nistaw nevalwaw l-effettività tal-infieq l-autoritajiet torok għandhom jaqbru għal evalwazzjoni indipendenti meġnus maquda dwar l-infieq tal-flus u dan ir-rapport għandu jsir ta' kull tliet xhur. Evalwazzjoni ta' impatt sħiħa kull sitt xhur għandha tkun pass ulterjuri li tieħu l-Kummissjoni flimkien mal-Ġnus mawda sabiex neżaminaw jekk il-kwalità tal-faċilitajiet ta' tazamma u tal-trattament ta' dawn il-numri u ta' flussi ta' persuni mill-lat umanitarju u x'qed jilħaq kriterju standards mixtieqa. Għanna fil-pjan ninkludu anki pjanijiet komprensivi għal dik li hija edukazzjoni u aċċess għas-suq tax-xogħol. Naħseb illi huwa importanti wkoll illi konna roadmap dettaljata dwar kif Turkija għandha żdid is-sigurtà tagħha ġlieda kontra l-organizzazzjoni kriminali, il-korruzzjoni u kif ħaj jwaqfu il-networks ta' traffikar tal-persuni permess ta' sanzjonijiet għolja. Il-Turkija għandha tejn bil-ġbir ta' marki ta' swaba ta' dawk li jitolbu għall-azil u sabiex dawn jiddaħlu fis sistema tal-Unjoni Ewropea ta' marki ta' swaba Eurodac. Għanna ndaħlu anki break xitip u nużawha jekk ikun hemm ksur ta' dawn il-kondizzjonijiet, naħseb li huwa wkoll impossibbli illi nitrattaw numru ta' każijiet ta' sistemazzjonijiet li nistgħu nqisu kważi bħala infiniti. Irridu niżguraw li jkun hemm rispett ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem, iżda nistgħu nittrattaw biss numru limitata, numru bla limiti u l-kolleg anki soċjalisti donnam qegħdin jippruvaw jindikaw xi dan it-tip din lej realistika u anke mill-perspettiva Ewropea ma tistax tintlaħaq. Jiena nkun grat fuq jekk tistgħu intom pala kommissjoni tuna toġibiet għal dawn il-punt. Uh, għal grupp għalde, mandiċ me fejn għazel, Mux għet najt pala kwalita għonek, membru wieħed għanna mill alde mandiġ minn fejn għazel, għadek kif wasalt, iva, wasalt zewċ minuti ilu. Imma mill-ewel taħta fl-opportunità tuħu l-mikrofonu, mandekx eh, għalfejn, jek tosokx obbligata, t titkellem? Le. Sawa. Is-Sinjora Ernst tal-Grupp Gwe. Will natürlich aus meinem Herzen keine Grazzi, jiena ma nishtiqx illi n-natfa it-tort fuq grupp partikolari ta' pajjiżi iżda naħseb illi hemm problemi kbar illi qed nara bil-konvenzjoni tar refuġjati ma' Turkija. Nixtieq nsemmilkom eżempju banali, kolli ngħid li ma kien hemm l-ebda spjegazzjoni għalfejn in-nies illi fil-fatt ġejjin mill irra ma kienux ħajkunu ikkonsidrati bħala refuġjati u l-possibilità li dawn ikunu qed immorru f'pajjiż Ewropew. Jiena naħseb li l-Kummissjoni u l-Kunsill ħarġu b'opinjoni legali illi abbażi tagħha aħna nistgħu nassumu li fil-fatt dan qed imur kontra l-istat ta' dritt dan li qiegħed isir. Jiena nixtieq li sabiex nagħmel l-analiżi tiegħi nifoka fuq ċertu mistoqsijiet jiena nappella l-kom bliktar urġenti illi intom tippruvaw għom għamdu mistoqsijiet u mux tevitawhom. Mela, għabazi tal ma kriterji edin jistabilixxu fit-Turkija li ma Sirjani għandhom jerġgħu jiġu lura fit-Turkija. Min jgħat jistabilixxu jiddeċidi dawn il-kriterji se jkunu? u dan ħajkun bażi tal mal-Kummissjoni. It-tieni ħaġa, x'ħaj jiġri b'dawn ir-refuġjati li ma jintlaqgħux il-ftehim kif ħajkoprihom jekk dawn ħajkunu fit-Turkija allura dawn ħajibqgħu hemmhekk. Aħna forsi kena nistabilixxu ċertu regoli aħna fl-Unjoni Ewropea u kellha ħalwa f'din it-Turkija. It-tieni ħaġa x'ħajġib dawn l-72 elf persuna u dawn ir-refuġjati illi mhux ħajkunu affettwati minn dan il ftejim X'ħajġri minnhom minħabba li aħna rajna wkoll fuq ftejim bilaterali ma' pajjiżi bej pajizi li aħna rajna li 72,000 persuna li jistgħu jitlaqgħu fl-Unjoni Ewropea. Li xi ħaġa li aħna nistgħu fil-fatt nanalizzaw diskutu għax iġri b'dawn 72,000 persuna. U fil-Greċja allura liġi nbidlet daqshekk li tista' tippermetti li ċertu gruppi ta' nies jistgħu jitqiesu li hu qegħdin sitwazzjoni sigura fit-Turkija u gruppi oħrajn le, e kif qalet is-Sinjura Zippel, kif ħad idderminaw dan kollu? U apparti minn hekk, sa meta il-Greċja għanda tirċivi l-informat l-lajnuna li kienet imweda minnaħat tal-Kommissjoni. Sa meta ħatasal din l-lajnuna, u perti minn hekk il-flus li aħna investejna fit-Turkija qed nitkellmu fuq biljuni ta' euro, aħna kif nistgħu niskuraw il l-flus verament ħajaslu fit-Turkija jkunu qegħdin jintefqu hekk kif aħna nixtiequ u għal raġunijiet li aħna tajnijom. Em xi nies min-naħa tal-Unjoni Ewropea li qegħdin hemmhekk sabiex jivverifikaw illi dan il-flus illi qegħdin jintbatu li Turkija jaslu u sew u l-mistoqsija l-oħra li għandi x'inhi sitwazzjoni fuq il-liberalizzazzjoni tal-viża għat-Turkija. Prima situazzjoni li nsabu bħalissa u il-Parlament Ewropew waħna f'dan il-Kumitat, meta ħankunu nistgħu nirċievu informazzjoni dwar dwar dan propju. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna mela fuq il-kwistjoni ta' jruna. Is-Sinjura Makovan xtaqet tkun hawnhekk prezenti Mana issa ma setax tkun preżenti xtaqet issa si dwar l skadenzi għall-NGOs, xem bħala skadenzi għad stant jina naddi dan il-messagġ bil-Kumitat tal-Iżvilupp ukoll il-ġara darba ma tkun hija hawnhekk preżenti magħna. Is-Sinjur Arġentini għall-Grupp tal ħodwar Grazzi ħafna, President. L-ewwel nett hija kemm xejn stramba illi jridu nitkellmu mal-Kommissjoni meta ħafna mill-aspetti fil-verità huma intergovernamentali jiena nixtieq kondi preferi kieku nara l-konsill hawnhekk jispjegali kif jixtieq jimxi għal daqstant il-monitoraġġ demokratiku minn fejn ġejn aħna fiex nitlu jkun jitħalla kollox fidejn il-Parlament Grek x'in id-distinzjoni tar ruoli bejn il-Kummissjoni u l-Kunsill. Mela kien hemm fil-fatt artiklu f'nersej li hija gazzetta Olandiża u ħaneqleb fil-fatt spokesperson għal Frontex munkur qal illi leazo informawa lil rifugġati bidrittijiet u dmirijiet tagħhom. Le easo iżda qed tajt illi dan ma seħħx għaliex Leaso m'għandix drittijiet u possibiltajiet illi dan tagħmlu fiċ-ċentri ta' detenzjoni illa għaliex dawn jaw taħt l autorita Grega, li xtien konna fir ta' jasso xinu illa għaliex dan imbagħad iħallat għal darboħra il-Kummissjoni eh, ma' deċiżjonijiet intergovernattivi. Issa dwar il-żamma ta' dawn in-nies fil-Greċja, tin iżjad dettal dwar dawn il-fatt uh, li qabel dawn il-postijiet kienu open centers u issa ma domx hemm għasta ta' ikel veru dan u lanqas il-ħalib ta' trabi mu qed jasal trabi li hemm miżmuma dan qed ngħidu ġol-Unjoni Ewropea. Nies miżmuma miżmuma mingħajr bizzejet ikel. Xi ġifieri? Kif mhux skandlu dan jien niskanta? Mela, issa il rapport ta' Amnesty. Mela, jidher li l-Kummissarju Avramopoulos kellu jmur Ankara jitkellem x'kien ir-riżultat ta' dawk it-taħdidiet. L-allokazzjonijiet mill-ġdid issa saru l-sistemazzjoni. Kanna dawk għal Greċja u l-Italja, saddejjin mir-reviżjoni għall-Svezja. Iżda diġa ħajkonna għal-riallokazzjoni dawn il-numri bidlu għal sistemazzjoni għat turkija Kif, kif ħan nimxu? Kif ħan inkludu anki dawk li ġew l-Europa qabel l-20? U xi li dwar il-ftehim għal sistemazzjoni volontarja? minn obbligatorja għan namluha volontarja u kollox ċimbidel minn pajjiż għal L-NGOs ma tomx joperaw il xista dawn il-kampijiet saru kampijiet ta' detenzjoni. Back force jem il-problema tal-ikel kif nistaw naħdmu fuq dan. Is-soċjetà ċivili għadha titbiet minna. Dan għandu jkun tal-alarm Tinja l-ewwel opportunità li għandna biex nitkellmu dwar fejn ma' Turkija waqt għandna mistoqsijiet li rċevewx tweġiba dwar l-element prattiku, iżda anki dwar elementi legali jkun utli li kikol kummissjoni tkun tista' tiċċaraħomna jew inkella tgħidli onestament illi ma tistax tweġibni illa lix mhux inti tieħu deċiżjonijiet iżda l-Kunsill. Grazzi. Grazzi Iva f'termini ta' dan il-kontribut hemm lakuna fil-fatt li l kunsel mhux preżenti. Iżda eżaminar tal-kustjonijiet operattivi illi naf illi l-membri xtuq jitrattaw bħal dik ta' zamma, innuqqas ta' rizorsi li huwa iva importanti li konna l-ewwel eżaminar fuq iżda hemm lakuna fil- responsabilta u jħassra li ma nix rappresentant mill-Konsil hawnhekk preżenti, iżda rridu nibdew il-mexxu, irridu naraw il-Kummissjoni x'inhi tagħmel, nagħmlu l-evalwazzjoni tagħna u naraw ir-responsabilità tagħha x'inhi għal dastant tista ngħaddu minnu fih għal membri individwali. Mr. Winberg Mrs. Winberg. Ja, Winberg. Tack, herr ordförande, och eh, tack, tack till representanten från... Grazie, grazie till representanten tal-Kummissjoni il liġi hawnhekk biex ikellimna u jindirizzana. Għandi xi mistoqsijiet li rrid nirressaq wara li smajt l-intervent tiegħek. L-ewwel mistoqsija tiegħi hija din. Aħna suppost konna ħan partu xekk. Nieħdu għet mill-Greċja u mbagħad neħdu wieħed lura mit-Turkija. Inti għedt il-tnejn kien hemm snejn li nbatu lura mill-Greċja lejn it-Turkija b'dajsa. Tnejn minnhom kienu Sirjani. Ista 74 rifuġġjat intbat lura l-Ewropa u dawn kienu Sirjani fl-istess żmien qed ngħidu. Kien hemm nies mill-Pakistan, mill-Afganistan, mill-Iraq u tnejn mis-Sirja. U kif ħajna xilak tagħmilha dit partita wieħed għal wieħed. Issa. Ġorko li fat inti qed illi hemm il-72,000 bħala kwota Kif ma taħan il-qwa? Mela, l-Svezja, per eżempju, mlija rifugġati. Għana, tlabna li ma nħedux iżjed, l ma nistawx. Ma nistawx, ma nifilħux għal iżjed. Ma rridux nkunu parti minn dan l-obbligo ta' resistamazzjoni. Issa, dwar il-finanzjament. Kif jistaw iħalsu l-istati membri? smajt illi ħajkunem hemm xi ftit miljuni mill-iżbeta. tifmu minn ħajtikom kemm? Signora sinjora Grazzi. Iva, jena għandi xi mistoqsijiet eh, li diġà saru fil-fatt, ma meta nisma l-Kommissjoni tispjega kif se jkun implementat dan il-ftehim, nara illi xikultant nibżal qegħdin noħolqu xi tip ta' monstru huwa sentiment eh, illi eh, huwa forsi maqsum minn ċerti NGOs u istituzzjonijiet internazzjonali għaliex eh, xħut uh, għadin joħġu minn ċerti servizzi u biex nibda najdlek kif tistaw tamlu tajjeb għal l-irtirar ta' ċerti ta' ċerta għajnuna li kienem qabel. Iva, għet jitilqu minn qasnis għal daqstant inqasim wiet imma dak li inti ma semmejċ fil-prezentazzjoni tijak u għali eh, mod parallel kienem zida fil-numru ta' talbiet tal-azil. Jina nishtiq ikun naf inti xtaħseb eh, kem eh, dwar kapacità li għandhom l-autoritajiet gregi li jindirizzaw u li jaħdmu fuq dawn l-applikazzjonijiet kollha. U uh, li dawn il-refugġati mux għedin jinqasmu kullimkien l-istess. Eh, semma u koll il-kontroll demokratiku li huwa nieqes minn dawn da kollu li qed isir. U eh, fl-aħħar net eh, minn għamma nitkellmu dwar 3 biljuni jiena nixtieq ikun naf x'taħseb illi se jiswew dawn l-attivitajiet kollha illi se, jsiru jiġifieri li lin minn dawn it-3 miljuni eh, x'mezzi hemm biex niffinanzjaw l-ispejjeż addizzjonali li se jinvolvu dawn l-attivitajiet. Grazie signora Spinelli issa. Grazie Presidente. Secondo un'analisi Grazie President, skont analizi legali tal komissarju li tal-ġus trasferiment ta' dawk li torbu għazil minn pajis Ewropew għal dak barra l-Unjoni Ewropea li tirrispetta numru ta' garanziji minimi. Huwa essenzjali l ewwel qabel kollox li l-istat tal-uħ jidħol responsabilità li jipprovdi aċċess għal dawk li torbu għazil għas-sistema ta' għazil billi l-aħħom u l-om illi tiġi reġistrata talba l-protezzjoni. L-istat tal-oħa għandu jagħmel evalwazzjoni tat talbiet ta' żil fil-mertu skont proċedura ugwali. L-istat tal-oħa li taħares li dawk li jitolbu għażil mill-refulmon bħalma sa mill-Konvenzjoni ta' Ġenevra fuq minn 70 sena dawn ma jistgħux jintbagħtu lura f'żoni ta' gwerer illi ħarbu minnhom l dawk li jitolbu azil. jekk jina talom status ta' rifugġjat istat tal-uħa jrid jiggarantix li dawn jistaw għawdu minn protezzjoni għabbazi ta' garanziji u standard internazzjonali. Bħalissa lebda waħda minn dawn il-garanziji mi rispettata mit-Turkija u għadastant jien nitlob il nisospendu il-ftejim qabel ikun l-Qorti tal-Ġustizzja qabel ma tkun l-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem ma tħassar din l rukaza. Jiena dan nitolbu flimkien mal-grupp tiegħi hemm design assoċjazzjoni Ewropej oħrajn li jħdossib refuġjati qed jitolbu dan. It-Turkija mhux pajjiż sigur. Nixina l mistoqsija sur vevej. Il-mistoqsija hija din tifirħux wis ah, bil ftajm l ħaqtu meta titkellmu dwar figuri ta' ritorn nitlobkom semmu il-mijiet ta' rifugġjati illi Turkija batet lura lejn is-Sirja eluf fil-verità f'dawn l-aħħar sebat minn xhur illi jinkludu tfal illi nbatu s-Sirja minn ġenituri weħedhom u jien itlobkom illi ma taħbux dak li jiġri fiċ-ċentru ta' detenzjoni ġewwa l-Greċja. Is-sitwazzjoni diġà ġiet deskritta tajjeb mill-kollega Sargentini. Taħbux dak li ma jaħdimx f'dan il-ftehim. Grazzi. Thank you. Um... Grazzi. Is-Sinjura Keller. Thank you. Thanks for your presentation. Grazie, grazie tal presentazzjoni tiegħek li tħalli ħafna mistoqsijiet illi għadhom marċevewx tweġiba u ħanżet magħhom. Mela, il-Prim Senatoru fil-fatt qal il-Turkija mhux se ratifika il-Konvenzjoni ta' Ġinevra bil-protokolli addizzjonali u dakollu l-fija. Id-dritt tax-xogħol huwa wieħed li suppost diġà daħal fis-seħsa minn jannar iżda d mhux il-każ, tista' titkellem dwar dan. It-Turkija sigura għal xi gruppi, li ma gruppi huma dawn u l-għala gruppi li ristafejna fien il-liġi Ewropea hija ċara dwar l-evalwazzjoni individwali intom qed li ħajkun hemm bidla fit-trattament, ġifiri issa mhux se jiġu evalwati b'mod individwali dawn it-talbiet tal azil iżda skont in-nazzjonalità. Il-Kummissjoni kif qiegħda tirreaġixxi għal kritika tal-UNHCR għal ftehim Turkija mbagħad kien hemm il-kummenti tal-Kummissjoni li rifuġjati li waslu wara l-20 ta' Marzu iżda illi għadhom illi mhumiex siguri eh, Turkija jistgħu jibqgħu l-Greċja jitolbu għal ażil hemmhekk iżda mhumiex eliġibbli għal sistemazzjoni kif ġifieri m'hemmx skadenza għal dan il-ftejm il għal l-Kummissjoni issa tivventa data. Fil-fatt ma tkun l-ebda bir tagħmlu dan il għaliex fid-deċiżjoni mhix qiegħda. Inti għat l imħassa dwar il-situazzjoni tal-kapita detenzjoni. Sewa wis, iżdax għat tamlu dwar l-għajnuna u l-assistenza li għat t-provdu l-assistenza ta' emerġenza li jina ta' ċini għat ta' l-flus kem, jek għat ta' l-flus kif, u għat dan dan jas l-flus jasal war li jkunu nħarġu l-kontijiet. Naħseb jekk tista' toħroġ ħaġa bil-miktub tant l-aħjar, napprezzaw kollha kemm aħna, issa qed jonsu l-waslet mill-Eġew naħseb taf li issa hemm rotta itwal mit-Turkija għall-Italja li ħafna iżjed perikoluża xi ferm itwal u ħajmutu ħafna iżjed mingħajr ma nkunu nafu li hemmhekk il-baħar huwa ferm ikbar. Jiġifieri naħseb mhux da sant mistoqsija din ħajkun hemm iżjed nies illi jmutu bekk ħajkun hemm inqas nies illi jaslu. Forsi ta' tweġeb il-mistoqsijiet l-oħra Madnix imdorin nirċivu tweġibiet minn naħa tal kummissjoni forsi jek tagħmel eccezzjoni tajjeb ħafna d-darba. Grazzi, ħafna. Sir Radev. Kollegi, f'dawn l-aħħar xhur rajna illi din il-krizi tal-immigrazzjoni titlob illi aħna nikoperaw mhux biss ma' pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea imma ma' pajjiżi oħrajn fosthom it-Turkija. It-Turkija forsi mhijiex is-soluzzjoni ideali, imma forsi tista ittaffi xiftit il-pressjoni migratorja fuq l-Europa u b'dan il-mod forsi refugjati sirjani kunu jistaw jennataw protezzjoni internazzjonali fl-Europa. Fl-istess ħin, l-immigranti li qegħdin diġà fl-Unjoni Ewropea mingħajr ma għandhom raġuni legali għalfejn jagħmlu dan ikunu jafu illi mhux ser nexxilhom jibqgħu Ovvjament eh, ħafna jiddependi fuq il-mod kif it-Turkija taħdem mal-gwardji tal-frontieri, it-Turkija u l-Bulgarija u koll. Il-Greċja f'dan il-kas għanda tipprova tiġġielet il-networks ta' traffikanti u il-Bulgarija għanda tara kif tagħmel biex tala ċerti rotot. Jiena nixtieq inkun naf jekk Turkija ix se tiżgura s-sigurtà fuq il-frontiera bejn il-Bulgarja u t-Turkija kif nistgħu niżguraw li mhux se jinfetħu rotot ġodda li jgħaddu mill-Bulgarija. L-aħħar kellim. Grazzi. President, jiena fost dawk illi nemmen illi jekk aħna nieħdu prekawzjonijiet kollha nistgħu forsi nwaslu il-refugġati fl-Europa minna ma il ħajjithom fil-bahar. Smajt it-tweġiba li tajt inti l-President dwar il-flussi ta' immigranti li għedin jaslu fil-Greċja. Meta konna għedin nfasslu il-ftejim ma konniex nafu meta nkunu nistaw nimplementawħ u eh, jiena ma nafxek dan il-flejm kontux eh, id-diskutejtuħ mal-UNHCR għalix u ħarġu mill-kampijiet madhom tvm u man l-NGOs il-gbar u dan ħalla vojt kbir fl-organizzazzjoni fil-kampijiet u dal-daqstant is-sem skarsezza tal-ikel, eh, memx attenzjoni medika, mx għettina tebdajnuna minn dan it-tip. Issa, aħna uh, Eh, noħolqu eh, sistemi li forsi bat ma konux kapaċi nimplementawhom smajna Sinjura Vosenberg għaliex issa kulħadd qed jitlob status ta' refugġat u aħna m'għandniex ir-riżorsi peress li intom għandkom id-data kollha fidejkom kemm baqanna ġranet qabel dawn il-ċentri se jisplodu għaliex xorta għedin jaslu nies mit-Turkija la volja f'numri iċken u aħna ma nistawx nipproċessaw it-talbit tagħhom għall-ażil. Ġifieri din hija kwistjoni biss ta' ftit ġranet u naf illi hemm xi dajjes illi eh, marru il fil-gżejjer biex jieħdu refuġati imma l-hotspots huma ċentri magħluqin. U eh, il-dajsa ma tistax tkun close center għal raġunijiet ta' sigurtà lekin għandi l-impressjoni li aħna eh, qegħdin ingerfxu biex u naraw kif sensibu soluzzjoni għal problemi illi misna sibna soluzzjoni għalihom qabel. Iva, dak kien komment uh, li serva ta' konklużjoni aħna rajna kemmaw membri għawnek li huma tħas imħazbin ħafna u qabel ma tibda twieġeb naħseb għandek twassal dan il-messaġġ minn naħa tagħna lill kummissjoni u lis sur Juncker kif qalet is-Sinjura Sargentini, il-politika hawnhekk kienet intergovernattiva mhux qed nippretendu li inti twieġeb għal kollox, imma ovvjament fil-parti operattiva eh, id-dettalji jħollu jorbtu għaliex hemm ħafna affarijiet li qegħdin jiddependu fuq il-fatt il li l-parti operattiva ssir sew. E, Naf li poġġejnik taħt ħafna pressjoni imma l-inkarigu li inti aċċettajt huwa inkarigu fejn kont taf li se tkun taħt ħafna pressjoni. Eh, skużani, ma għamel hiltek biex twieġeb il-mistoqsijiet. Eh, għandek ħafna ħin, ġifiri ħul ħin li għandek bżon biex twieġeb il-mistoqsijiet bl-aħjar mod possibli. Grazzi ħafna biex eh, nkun eh, sinċir eh, kolli najt li jena ma ġejċ hawnhekk biex ma konċ qed nistenna li sa titħasruni jew tadruni. Le, l-pressjoni hija mill-inkarigu li jena aċċettajt mill-kommenti kollha li saru mill-mistoqsijiet ukoll jidher ċar illi hawn ħafna tħassib fil-Parlament illi jiena żgur dan il-messaġġ se waslu fejn għandu jasal u jena se niprofa namel ħilti biex nwieġeb il-mistoqsijiet u forsi nserħilkom xiftit moħkom. Forsi mux se nkun kapaċi nwieġeb il-mistoqsijiet kolla, imma irrit najdilkom, rissigurakom, illi aħna se namlu dak kollu illi huwa umanament possibli biex mux biss jirnexxi dan il ftajim imma biex jirnexxi b'mod aċċettabbli u sodisfaċenti għall-standards Ewropej. Ġifiri aħna l-standards Ewropej ma nsejnjomx. U jina kontent li għandi din l-opportunità li nitkellem ma'kom. Għalix, Iva, em ċertu nuqqas ta' informazzjoni, hemm informazzjoni nieqsa illi wieħed irid jirrikonoxxi dan in-nuqqas kien hemm kumment illi 95% fil-mija ta' dawk illi talbu l-azil uh, mhux minnu fil-fatt bħalissa hemm 6386 persuna fuq il-gżejjer illi u l-aħħar informazzjoni Eh, li għandi huwa biss 4261 illi talbu l-azil, naf illi mhux numru ċkejken, imma żgur laqas huwa 95% ta' dawk kollha illi waslu fil-gżejjer. Laqas mandkom taslu għal konklużjonijiet qabel ma tħarsu lejn l-applikazzjonijiet individwali għall-azil. Ma tkomx tassumu billi dal-persuni kollha se jibqgħu fil-Greċja. Tantu hekk naħseb illi numru konsiderevoli minnom fil-fat eventualment se jintbatu l-ura. Imma irrit najt b'mod ċar illi dawn il-kazijiet irridu jkunu evalwati kas b'kas il-politika fuq dan man bidliċ. Imma bil-bidliet issa li qegħdin eh, jidħlu fis-seħ u eh, qegħdin eh, jibdew jiġu implementati fit-Turkija mhux biss sirjani tinsewx illi Turkija laqat ħafna ħafna Sirjani imma hemm impenn sħiħ illi issa huwa imnaqax fil-liġi li l-Sirjani li jintbatu lura mill-Gżejjer se jkollhom dan l-istatus ta' protezzjoni temporanja li huwa status li huwa konformi 100% mal-konvenzjonijiet internazzjonali applikabli dak li huwa ċar u koll huwa li ġa issa qabel ma tlaħaq il-ftehim kien possibbli skont il-ftejim bilaterali ta' riammissjoni bejn il-Greċja u il-Turkija, kien possibli illi nirritornaw migranti ekonomiċi, ġifiri dawk illi ma kellomx dritt għal protezzjoni internazzjonali. Imma numru kbir ta' dawn il-persuni li qegħdin jaslu jagħmlu parti minn din il-kategorija. Kien hemm ukoll ħafna mistoqsijiet dwar ir-rilokazzjoni. U hemm impenji ċari li, li teħdu għal relokazzjoni Il-Kummissjoni se tippretendi uh, illi l-Istati membri jirrispettaw l-impenji li ħadu. U dan japplika għal nis li waslu qabel l-20 ta' marzu, mux għax kienem xie bidla fl-status, imma n-nis illi waslu wara l-20 ta' marzu se jindbatu l-ura il turkija Sakemm ma jkunx hemm xi ċirkostanzi partikolari illi umba aħna narawhom meta kunu qegħdin nevalwaw il-każijiet wieħed wieħed u naraw illi il ritorn huwa impossibbli fil-każ ta' dik il-persuna konċernata. Dwar jekk hemmx uh, eh, pledges suffiċenti le, mux pledges ritnajt fil-fat Bħalissa hemm madwar 55,000 ruħ illi huma maqbuda fil-Greċja u eh, mhux kollha eh, jaqgħu taħt il-programm ta' rilokazzjoni. Jidirli illi bħala total jista jiġu rilokati madwar 66.000 ruħ mill-Greċja, dan għabbażi ta' dak illi ġi maqbul sa' issa għalhekk eh, jiena ma naħsibx illi il-ftehim se jbiddel ħafna l-affarijiet fir rigward ta' rilokazzjoni, imma hemm ukoll impenn eh, li eh, irridu naraw kif se nagħmlu biex intejbu s-sitwazzjoni anki għal dawk illi irridu jiġu rilokati dwar il-mistoqsija fu soluzzjonijiet alternativi, din hija mistoqsija tajba ħafna minn dak li qed nara jien ebda mis-soluzzjonijiet illi sibna sissa muma perfetti. Irridu naċċettaw il-fatt illi situazzjoni sitwazzjoni kif kienet qabel ukoll ma kienx tikkostitwixxi soluzzjoni kien hemm sitwazzjoni kaotika l-aħħar, nies li kienu qegħdin jitilfu ħajjithom fuq il-baħar u eh, naħseb illi ħadd minna ma jista' jikkonsidra sitwazzjoni bħal dik bħala soluzzjoni tajba. Naħseb illi dak li għandna issa huwa ftehim illi huwa komplut naf li wieħed jista' xorta waħda jikkritikaħ imma jiena naħseb illi ħafna mill-kritika Eh, tista tkun indirizzata fil-kontest ta' dan il-ftejim. Għalek nista nitlobkom li forsi ittuna ftit ċans u tiħdu ftit paċenzja. Issa, Jina għattilkom diġa illi l-applikazzjonijiet se jiġu evalwati kas b'kas. Dan huwa l-uniku mezz kif wieħed jagħmel dan l-affarijiet kollha b'mod legali. Kien hemm interruzzjoni hawnhekk mill-kamra. Mil Le, jiena ma milt ebda evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet tal-azil għaliex dak mhux xogħli, imma nista' nassigurakom li applikazzjonijiet individwali għall-azil se jiġu evalwati b'mod individwali. Din hija sistema u aħna hekk se naħdmu. esprimejtu tħassib dwar xse jiġri bil-persuni ta' nazzjonalità oħra għal darbohra najdilkom illi se jsir se evalwazzjoni kas b'kas imma wieħed jista jistenna li l-immigranti ekonomiċi li setaw ikunu riammessi eh, dana xorta jista jkompli jisir. dan japplika anki għas-Sirjani l-affarijiet qegħdin eh, isiru aktar ċari għalihom kif għat u koll id-diskussjonijiet għadhom għaddejjin u għalissa nista sempliciment najt li n-nis jistaw jintbatu l-ura biss jekk ikun legali li huma jintbatu l-ura. Jekk le jazo ix għettibat bizzejiet nis. Naħseb li leazo se żid il-numru ta' persuni li tibat mażmin. Imma l-affarijiet mhux se jinbidlu mill-lum għal-għada. L-istati membri huma lesti li jibatu l-esperti, se jkun hemm biżejjed esperti eventwalment, imma uh, eh, n numri se jiżdiedu ftit ftit bil-mod il mod Il-President, inti għattinna 30 ruħ li jridu jitħarġu inti qed titkellem dwar l-Unjoni Ewropea hemm ħafna esperti li huma diġà imħarġa nimmaġina illi hemm ħafna volontira illi huma mħarġa bil-kif u li jixtiequ jagħtu s-servizz tagħhom biex jevalwaw l-applikazzjoniet individwali. Naf li din hija ideja li daħlet fl-imħuħ ta' ħafna minna tista' eh, tifhem hemm biss 30 ruħ li qegħdin jaħdmu u inti qed tgħidilna li t-taħriġ jirrikjedi il-ħin. Jiena rrappreżentajt nies li kienu eh, f'detenzjoni imma se jkun hemm persuni minn stati membri oħrajn, uffiċjali oħrajn. Dawn huma affarijiet li se jidru fil-gazzetti ta' kuljum. Jekk għandkom biss 30 ruħ minn flok 400 jaħdmu fuq dawn l-applikazzjonijiet, din hija problema kbira. Jiġifieri din il eh, dan il-mekkaniżmu jista' jisfaxxa f'ħakkatajn. tajn Dak li qed taħassibni huwa dan din il-ħtieġa għal taħriġ u l-ħtieġa għal dawn il-persuni hija immedjata għalix kif tistaw tamlu evalwazzjonijiet individuali għabbażi ta' 30, blajnuna ta' 30 ruħ il-survervej ħan ispiega le taħriċ mux taħriċ li jirrikjedi ħafna żmien ma jridux jibdew mill-bidu imma irrid ikun hemm eh, kriterji ċari għadwar l-evalwazzjoni u kif għandha ssir biex inkun ċari għajt survey għal dan l-ewwel grupp illi qegħdin inħarġu eh, huwa taħriġ ta' xi ġurnata jew ġurnata u nofs. Imma aħna rridu niżguraw li dawn in-nies ikunu xi ftit kull min mexxa xi organizzazzjoni f'xi moment ta' ħajtu jaf illi hemm limiti għal kemm wieħed jista' ikkabbar l-organizzazzjoni. Aħna rridu nikbru, irri imma il dawn il-persuni irridu jkunu assorbiti mis-sistema. Għalhekk aħna għandna din dan l-approċċ bbażat e, e, fuq e, ħafna fażijiet differenti, mhuwiex se jkun mhuwiex se jkunu fażijiet twal imma memx mod ieħor kif naħdmu, dan huwa mod responsabbli ta' kif wieħed jaħdem għaliex jekk wieħed ikollu organizzazzjoni li taħdem kif imiss, mela allura tista' tirrendi aħjar. Mela, f'termini ta' dawn il-kwistjonijiet operattivi, inti tiddejja jekk tlieta mill-membri please, very briefly. Um, so it was uh, Mrs. Ernst, Mrs. Guillaume and Mrs. Jekk joġobkom, uh, sinjuri, itkelmu fil-qosor ħafna, signora Ernst, mistoqsija xejn aktar minn hekk. Jiena sissa l-Kommissjoni kont nikonsidra bħala imsieħeb li maħħa nista' nitkellem aħna għanna kena dejjem il-problemi tagħna iżda dejjem ħassejt li stajt nitkellem b'mod miftuħ mal-Kummissjoni. Aħna tlabna illi għal mistoqsijiet konkreti aħna rridu tweġibiet konkreti u mhux minn mistoqsijiet ċari u konkreti li jiena saqsajtek laqas bistajt nitweġiba waħda. Impressionanti jirina, ma nasibx li nista nidiskrivi dak li eh, qed isir ħlif li nuża il-kelma skandlu. Aħna qegħdin hawnhekk fil-Parlament Ewropew, eh? għandek tatina tweġiba ċara tal-mistija. has Għat ħin biex eh, surfer fej weġa il-mistoqsijiet. Jina ħsibt eh, illi kellek xi mistoqsija oħra, Sinjura Gijom. Jina ma nafxek tistax tweġibni imma meta inti titkellem dwar il-numru ta' persuni 30, 32 li rridu jkunu ħarġa taħriġ ta' ġurnata u nofs. Fuq min qed titkellem, għal min qed tirreferi, min huma dawn u uffiċjali ta' protezzjoni li jiġu mistati membri oħrajn, min huma u skont min ikunu daw eh, taħsbu illi ġurnata u nofs hija biżejjed biex tħarriġhom dawn min huma dawn in-nies. Is-Sinjura Sippel għal darboħra fil-qosor Umbat is-Sur Verde jikompli wieġeb. Grazzi, Sur President. Nishtu nerġa' insaqsi l-mistoqsija. Min ħajbenefika mill-status ta' protezzjoni fit-Turkija? semmejtu s-Sirjani u batanna imma l-immigranti u rifugġjati ekonomiċi kif qed insejħulhom. Dawn huma nies li qegħdin jaħarbu mill-faqar u qed nibatuhom lura iżda n-nies mill-Iraq mill-Kurdistan mill-Afganistan qegħdin nibatuhom lura u mhumiex ħajjingħataw status tal-ażil fit-Turkija u ta' protezzjoni. Allura dan kif jista' ikun skont il-liġi Ewropea jekk aħna ħanibatuhom lura dawn lin-nies fil-pajjiżi fejn ma jistgħux ikollhom protezzjoni sigura. Aħna minn tal-Kummissjoni l-Istati Membri mhux biss innegozjajna ftehim illi jena nsibu dubjus kemm hu effettiv, iżda anka li kieku naħseb li dan kien f-tejm tajjeb jena għandi d-dubju tiegħi minħabba li ma nqas biss għandna l-kundizzjonijiet stabiliti li ħajfasslu l-implementazzjoni u dwar liberalizzazzjoni tal viza Jiena nittama l-standards dwar lotja tal-viza u sabiex naslu l liberalizzazzjoni tal-viza Eh, fissati fuq Sorry for the interruption, but you know, um, yes. please go ahead now. Okay, so who are these? Tajjeb, mela, staqsejtuni minuma dawn in-nies. Dawn huma case workers huma nis illi imdorrijin jagħmlu intervisti ta' dan it-tip għalhekk it-taħriġ mhux biex aħna nalmuhom kif se jagħmlu xolom imma biex niskuraw illi kunem konsistenza fil-evalwazzjoni u fit-teħid ta' deċiżjonijiet tagħhom. Issa, id-deċiżjoni aħarija tittieħed mill-skont il-liġi Grega mill-persuna ehm, Grega. Dawn in-nies iħejju id-deċiżjoni li trid tittieħed imma fl-aħħar mill-aħħar hija deċiżjoni li trid tittieħed mill-Greċja fuq il-komment liħor jena sempliciment nista' ngħid u diqat nirrepeti ruħi hawnhekk, wieħed jista' biss jiġġudika il-legalità ta' sistema wara illi nkunu rajna il-deċizjonijiet li jkunu ittieħdu skonta u jena tilkom li dawn il-deċizjonijiet se jittieħdu uh, kas b'kas. U wissa inkompli inwieġeb il-mistoqsijiet l-oħra. Jena ħadd eh, nota ta' tħassib li għandkom dwar in-nazzjonalitajiet l-oħrajn. Kif għattilkom aħna għadna din niddiskutu dan is-suġġett. There were Let me see, I need to check my notes here. Uh, okay, I, I, I, uh, I've, I've taken... Iva, jena ħat uh, nota ta' ħafna mill-kommenti ta'kom u s-suġġerimenti u rakkomandazzjonijiet li għamiltu dwar, per eżempju, il- kontroll dwar kif qed jintnefqu il-flus. Jiena sempliċement irrid ngħid peress li dawn ħafna mill-flus mil ħarġu mill-budget ta' l-Unjoni se jkun hemm il-proċeduri ta' soltu li applikaw, proċeduri ta' kontrollu skrutinju. Għamiltu li mistoqsijiet dwar il-kriterji li se japplikaw għall installazzjoni mill-ġdid. Dan se jkunu bbażati fuq il-kriterji tal-Nazzjonijiet Uniti fuq ta' vulnerabilità u xieġri bat jekk aħna nilħu il-limitu tal-kwota ta' 72.000. Aħna għalissa għanna ftejim għal 72.000 u ma nistax nispekola u mbassar dak illi eh, se namlu jew se jsir wara illi tintlaħaq il-kwota, sempliciment għaliex mhuwiex kompitu tiegħi illi nesprimi ruħi dwar dan. Kien hemm mistoqsijiet dwar kif il-Greċja emendat il-liġi tagħha Dak li provajt nispjegalkom huwa li il-Greċja inkludiet fil-liġi tagħha kriterji dwar kif jistaw jiddeċidu jekk pajjiż jistax ikun ikkonsidrat pajjiż terz sikur jew pajjiż sikur għall-azil. U eh, jekk dan ikun il-każ, il-talba tista titqis bħala talba inammissibbli. Mbagħad aħna eh, kunu japplikaw skadenzi iqsar għall-appell. Jiena minix eh, espert legali imma nifhem il dak li qed nifhem hekk se jsiru l-affarijiet. fuq l-NGOs li madomx edin jgħatu servizz tagħhom. Nittama li tifmu li għalija huwa diffiċli ħafna li nikkumenta dwar dan għaliex kull NGO u kull organizzazzjoni eh, tiddeċidi għalija n-nifisa jiena ma nista' nagħmel xejn irrid nirrispetta deċiżjonijiet li jieħdu dawn l-NGOs xi minnom minnhom għandhom fl-istatut tagħhom stess il-kondizzjoni li dan ma jistgħux jaħdmu f'ċentri magħluqa u jkolli naċċettajjina dik id-deċiżjoni. Dak li aħna nistgħu nagħmlu dak li aħna għamilna hija li eh, indirizzajna s-sitwazzjoni li sibna ruħna fiha wara. Aħna offrejna assistenza ta' urġenza offrejna jidir li 30 miljon euro jekk minn iċtejjer zbal għal eh, għall-ikel, għal-servizzi ta' kura ta' s-saxħa, għal-tindif, jġifiri dawk il-servizzi bażiċi essenzjali. Safejn nafjien eh, l-affarijiet sejrin sew u safejn nafjien u għamlek mux qed naħbi il-situazzjoni sitwazzjoni f'dawn il-ċentri maluqa mumiex ideali u eh, essenzjalment il-kondizjonijiet inqas minn ideali huma dovuti għal fatt illi eh, hemm eh, wis nies fihom dawn iċ-ċentri jena nkun kontent ħafna li kieku l-NGOs ikunu lesti illi jirġaw jiġu jatuna daqqatit u xħut minnom Iva se jerġaw jibdew jgħinuna. Kien hemm mistoqsija dwar il-finanzjament u kemm se jammonta dan li lin mitlet biljuni li binna li senatu li Turkija. Aħna ikkalkulajna illi għanna madwar 270 miljon għall-implementazzjoni ta' dan il-ftejim għal dawn is sitxu li ġejjin minnaħa tal-Greċja forsi għafawnek niskuza ruħi illi forsi ma stajċin wieġeb il-mistoqsijiet kollha, pero huwa il-President issa li jidrit jiddeċidi kif irid imexxi l-laqa. Uh, for those answers. Grazzi ħafna għal dawk it reġibit. Kollegi, huwa diffiċli għalija illi t konklużjonijiet L-ewwel net irrid ngħidlek eh, Sur Vermej illi riduk tiġi lura biex tirrapporta fuq dak li huwa għaddej kienet eh, laqa diffiċli, imma kella tkun laqa diffiċli għalix konna għadin id-diskutu waħda mill-akbar kriżijiet illi laqtu l-Unjoni Ewropea ħafna mill-deputati parlamentari jafu eżattament xini xinu għaddej, hemm problemi operattivi, problemi legali, problemi ta' drittijiet tal-bnidem u rispett tagħhom u mumiex problemi illi huma speċifiċi għal xi grupp politiku wieħed biss. Is-Sinjura Sargentini uh, semmiet il-problema intergovernativa u il-Konsill li ma kienx prezenti għamnek illum Eh, naħseb jina għatma rajt situazzjoni fejn l-aspett operattiv eh, jista jkun ta' ostakolu tant kbir. Inti għandek bieċa xogħol verament ibsa u d L-ewwel nett jiena nitolbok illi twassal il-messaġġ eh, ta' inkwit kbir illi smajt il-deputati esprimu għawnek illum. Aħna nishtiqu illi inti tiġi lura għawnek, forsi inti ma tishtiqx terġa tiġi għawnek tir-rapporta, imma nishtiqu illi narawk għawnek. Grazzi kollegi tal-mistoqsijiet ta'kom.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 Whilst the votes are about to begin, but you don't seem to be... Mela, kollegi, il-votazzjoni ħat ibda, intom don komentom xlesti, daqsna, nitlobkom istibu postkom imma. Kollox elettroniku, lestu l-voting card, jekk hawn minn nesija għarfuna issa. If you don't have it, we'll uh, compensate. Xaħat jivvota għalikom fil-kas namlu tajjeb għal votni għas. Kulħadd sa postu. Mela s-Sinjura Korazza Belt għandha delegazzjoni ta' studenti intu għommer hawnhekk fostna fil-Kumitat li jibel din il-votazzjoni. Okay, is everyone ready? Kulħat lest? Okay, colleagues, um, we begin with the implementation of Għanibdew bl-implementazzjoni ta' direttiva għal prevenzjoni u l-ġlieda kontra traffikar tal-persuni u l-protezzjoni tal-vittmi mill-perspettiva ta' stessi. Il-rapporter Melin Bjork, rapporter eh, talba l-mikrofonu jew le, mela naddu minnu fiħal votazzjoni. Nibdew b'emenda 33, nifsu l-votazzjoni.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 Nal-ussa l-votazzjoni fuq kompleta. Għaddiet. Emenda 37. Votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Nalqu l-votazzjoni. Għaddiet. Emenda 39 l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Nalqu il-votazzjoni. Għaddiet it-tieni parti miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Emenda darbaj miftuħa. Naqra votazzjoni. Għaddiet. Kompromess serba, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Emenda 42, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 43, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Votazzjoni għaddiet. Kompromess 5. Votazzjoni miftuħa. Jiskuża ruħu il-President waqfa qasira. We're in compromise 5. Mela, kompromess 5, hemmhekk wasanna, votazzjoni miftuħa. Naqru votazzjoni. għaddit. Emenda 51, votazzjoni miftuħa. Naqru votazzjoni. Għaddit 53. Mela 53 votazzjoni miftuħa. Iva, 53 għedin. Naqru votazzjoni. Maddeċ. 54, votazzjoni miftuħa. Nor votazzjoni. Maddeċ 55, votazzjoni miftuħa. Naqru votazzjoni. Maddeċ, emenda 58. Votazzjoni miftuħa. Rotazzjoni. votazzjoni. Għamman Emenda 59, votazzjoni miftuħa. Nurru votazzjoni. Għaddiet. 60, votazzjoni miftuħa. Nurru votazzjoni. Għaddiet 61 l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. l votazzjoni. Għaddiet it-tieni parti votazzjoni miftuħa. Qed nisma' żewġ istruzzjonijiet Nar votazzjoni għaddiet. Emenda 64, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet 65, votazzjoni miftuħa. Nar votazzjoni. Għaddiet 66 votazzjoni miftuħa. Malwa. Għaddiet 67. Naqra votazzjoni. Għaddiet 68. Votazzjoni miftuħa. Naqra votazzjoni. Għaddiet. 69 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Kompromess 6. Lewa l parti. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet kompromess sitta t-tini parti, votazzjoni miftuħa. Nilwa. Għaddiet. Emenda seba' u sebajn, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet 78, bħat s-sani miftuħa. Bħat s-sani maluqa. Għaddiet 80 l-ewwel parti. Bħat s-sani miftuħa. Naqra votazzjoni. Għaddiet, tinni parti ta' menda 80 votazzjoni miftuħa. Għal votazzjoni. għaddejet kompromess seba l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Kompromess seba l-ewwel parti fuq dak qegħdin nivvotaw. Nar votazzjoni. votazzjoni għaddiet. Il-tieni parti ta' kompromess seba. Votazzjoni miftuħa. Nor votazzjoni. Maddeċ. Emenda 84 l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Jiskuża ruħu l-kellim. Fil-fatt mhux emenda 84, morru lura l-kompromess 8, kompromess 8 nifsu l-votazzjoni għal dan il-kompromess. Naqru votazzjoni għaddiet. Issa 84 l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Nalqu ek il-votazzjoni. Għaddiet. 84 l-ewwel parti. Roll call. Votazzjoni miftuħa. Naqlu votazzjoni. Għaddiet 87 votazzjoni miftuħa. votazzjoni. Għaddiet emenda 89. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. 19. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda waġu design, votazzjoni miftuħa. Marruqa. Maddeċ. Snejn u design, votazzjoni miftuħa. Fuq l ewel parti. Marruqa. Għaddiet. Tnejn u design it tini parti. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddeċ, emenda li taw design. Kompromess disa, anzi, votazzjoni miftuħa. Kompromess disa fuq dak qed nivutaw. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 94, votazzjoni miftuħa. Narqa votazzjoni Għaddiet. Emenda 95, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Diet emenda 97 votazzjoni miftuħa. Nara votazzjoni. Għaddiet 98 votazzjoni miftuħa. Nara votazzjoni. Għaddiet 99 votazzjoni miftuħa. Naqra votazzjoni. Għaddiet. Emenda 100. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni. Għandiet. U mija u wieħed, nifsu l-votazzjoni. Nalqu l-votazzjoni. għandiet mija u Votaw. Nalqu l-votazzjoni maddeċ. 103 votazzjoni miftuħa. Naqra votazzjoni. Għaddiet. Emenda 104 votazzjoni miftuħa. Naqra votazzjoni. Għaddiet. Emenda 105 votazzjoni miftuħa. nar votazzjoni għaddiet emenda 107 votazzjoni miftuħa nar votazzjoni għaddiet emenda 108 votazzjoni miftuħa votazzjoni 110 votazzjoni miftuħa. Nisa votazzjoni. Għaddiet. Kompromess 10 votazzjoni miftuħa. Nistaw narqu votazzjoni fuq dan il-kompromess għaddiet 112 emenda 112 votazzjoni miftuħa. Narqu votazzjoni. maddeċ. 113 s votazzjoni miftuħa. Malwa. Għaddiet. 115 s votazzjoni miftuħa. Narqu votazzjoni. Għaddiet. 115 votazzjoni miftuħa. 116 fuq dak qed nivvotaw fil-fatt. Nagħmlu votazzjoni għaddejt emenda wieħed istituzzjonijiet issa. Votazzjoni miftuħa. Naqra votazzjoni għaddejt Emenda tnejn ta' citations. Votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa, għaddiet emenda tlieta votazzjoni miftuħa. Naqra votazzjoni, għaddiet. Nistaw nivotaw għal dawn blok jole nistaw, nistaw nivotaw għal blok. Sa seba, nifotaw għal jom f'daqqa, sa seba, Iva. Mela, emendi minn tlieta sa emenda seba u t-tini miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 8. Votazzjoni miftuħa. Naqra votazzjoni. Maddeċ. Menda d-dissa. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. 10. Votazzjoni miftuħa. Nalqwa. Votazzjoni għal emenda 10 għaddiet. Kompromess wieħed. Votazzjoni miftuħa. Nalqu l-votazzjoni għaddiet. Mela ngħaddu għal emenda 12 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni. Għaddiet 14. Votazzjoni. Għaddiet emenda 15 votazzjoni miftuħa. votazzjoni. Maddeċ, emenda 17, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni. Għaddiet. Emenda 18, votazzjoni miftuħa. Nar votazzjoni. Maddeċ, emenda 19, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni. Maddeċ. Emenda 20. Votazzjoni miftuħa. Nar votazzjoni. Għaddiet. 21 votazzjoni miftuħa. Nar votazzjoni. Maddeċ. 22 votazzjoni miftuħa. nalqu l-votazzjoni. 23 votazzjoni miftuħa. Nalqu. Għaddiet kompromess nejla għal parti votazzjoni. Nalqu. Għaddiet parti 2 tal-kompromess 2. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa, għaddiet, premessa E, votazzjoni miftuħa, nar votazzjoni, għaddiet, u issa nivvotaw it-test kif mibdu l-votazzjoni miftuħa. Nalqu l-votazzjoni. Għaddiet u 31 favur, 18 l-astensjoni u vot wieħed kontra. Nifirħu l-rapporter. colleagues, we move straight to the next. Kollegi, naddu issa għal vot li miss u għanna abbozz tal-rapport dwar l-access pubbliku għad dokumenti skont il-regola 116-117 tal-2014 u 2015 Laura Ferrara hija r-rapporter, ma nafx hekk rapporter tixtieq titkellem. Grazzi President, jiena nixtieq nirringrazzja x-shadow rapporters kollha għal kontribut illi tagħhom fil-tfasil ta' dan ir-rapport. Nittama li llum dan ir-rapport jiġi mill-uħ għaliex huwa konferma tal-fat li l-Unjoni Ewropea ti tigarantixxi trasparenza, l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini, trid tigarantixxi semplifikazzjoni ta' l-aċċess ah, għad dokumenti tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk eh, parteċipazzjoni fil-fażijiet kollha tal- fil-proċessi kollha leġislattivi. U nirringrazzja il-Shadow Rapporteurs u nittama il-vot imur sew. Thank you very much. Let's Grazzi ħafna mela ħalli nibdew bil-vot u nibdew bil-kompromess numru wieħed, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess 2, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 13, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Menda 15. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Menda 14. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ, l-emenda 16, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 17, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Emenda 18, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 21, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 19, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 20. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 22. L-ewel parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kulħadd ivvota. Għaddiet. L-emenda 22 it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Vot kompromess tlieta l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. It-tieni parti votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa, għaddit. Kompromess serba, l ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Tieni parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit Kompromess 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kompromess 6, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 33, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddeċ. L-emenda 37, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 39, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 41, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 42, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma L-emenda 43, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess seba. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess seba bis. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 49. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 52. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 53, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, emenda 56, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ, l-emenda 55, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Abdiet. Kompromess 8, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 60, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Kompromess disa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 63, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 62, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 65, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 71, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit Menda 73. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess disa bis. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 78, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet L-emenda 79. Votazzjoni miftuħa. Kollegi, ma jmissniex addottajna, votajna fuq 79, dak kien zbal, issa se nivvotaw fuq l-emenda 80. Il-vot fuq 79 li tħassar. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 81, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 83, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ l-emenda 82, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 10, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 11, l-ewel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. It-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda design, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda wieħed u design, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Emenda disajn, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda disajn, votazzjoni miftuħa. u design. il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 94, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 95, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 96, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet L-emenda 97. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 98. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Zommu jdejkom fejni. L-emenda 9 u design. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mabdeċ, emenda 100, votazzjoni miftuħa. Fuq l-ewwel parti tal-emenda numru 100, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet l-emenda 100 imma t-tieni parti taħħa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ, L-emenda mija u wieħed. L-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma deċ. 102. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mattiċ, L-emenda 103 l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mattiċ, L-emenda 104 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 106 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 107. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Emenda 108 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 109. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 110, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. 111, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 112, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 113, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Citation sul premessi, emenda wieħed, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 28, u madentiċi l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa blok mill-emenda 3 sa l-emenda 7. Mela, mill-emenda 3 sa 7 fuq citations, votazzjoni miftuħa. Le, ma nistawx, ma nistawx. Skużawni, kont qed nkun naqra ottimist, jgħid il-President. Mela, fuq l-emenda 3, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 4, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 5. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 6. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 7. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit u koll. Melissa nivvotaw fuq l-opinjoni ġuri wieħed. Le? Nivvotaw jew le? Fuq kull wieħed Mela, aħna issa se nivvotaw fuq l-erba paragrafi ġuri, paragrafu wieħed ġuri wieħed, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Tafux qed tivvotaw? Tajjeb għaddiet. Paragrafu 3. Ġuri votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 8, ġuri, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 13, Jury, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, din għaddit ukoll u il-vot finali, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. għad għaddiet 45 vot favur, vot wieħed kontra. Nifirħu li rapporter. Last vote before you go. Naħar votazzjoni għabel tkun tistot morru. colleagues, let's just get down to it. It's on the follow-up to the parlor. Grazzi, sadan ħajkom bħala follow-up tal- uh, rapport illi kien fuq l-użu ta' tortura mis CIA. Jiena kont il-rapporter fissam il-komitat, ma nixtieq ngħid xej qabel il-votazzjoni mela nibdew bil-paragrafu wieħed l-emenda 33 kieġobkom. Votazzjoni magħluqa maddiċ. L-emenda 30 votazzjoni miftuħa. Nalla votazzjoni. Maddiċ, emenda 35 votazzjoni miftuħa kieġabkom. Nalla votazzjoni. Issa laqta skużawni. Għaddiet, emenda 36 kieġab konfutaw. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, emenda 37 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, emenda 38. Votazzjoni miftuħa kieġabkom. Nara votazzjoni. Għaddi, temmen ta' 39 kiex ikun votaw. Votazzjoni maluqa Għaddi, l-emenda numru 40, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Għaddi, temmen ta' 41 l votazzjoni miftuħa kieġobkom. Nara votazzjoni. Għaddiet l-emenda 42 votazzjoni miftuħa. Nara votazzjoni. Għaddiet emenda 43 l għol parti kieġobkom votaw. Nara votazzjoni. Ma tiċ. L-emenda 46. Votazzjoni miftuħa. Nara votazzjoni. Għaddiet, emenda 47 48 u 49 għan votaw dwarom fl-imkien kieġib kon votaw. Nara votazzjoni għaddew l-emenda 50 votazzjoni miftuħa. Nara votazzjoni ma ddiċ emenda 51 kum votaw. Nara votazzjoni. Maddiċ, emenda 52, votazzjoni miftuħa. Naqra votazzjoni. Maddiċ, da 53, votazzjoni miftuħa. Naqra votazzjoni. Għaddiet. Emenda 57, 58, 59 huma identiċi. Jogħġobkom votaw. Nar votazzjoni Addew. l-emenda 60 votazzjoni miftuħa jogħġobkom. Nar votazzjoni Għaddiet l-emenda 61, 62, 63 bħal-istess. Kieġibkom votaw. Nara mela, votazzjoni għaddew l-emenda 64 kieġibkom. Nara votazzjoni ma ddiċ emenda 65 kieġibkom votaw. Nalla votazzjoni. Addit. Emenda 66 votazzjoni miftuħa. Nalla votazzjoni. Għaddit. 67, 68 u 69 u mażat pal-istess kieġab kun votaw fuq dawn it-tlieta. Nal votazzjoni għaddew. Emenda 70 kħiġab konfutaw. Nara fotazzjoni, għaddiet. wieħed u 71 kħiġab konfutaw. Nara votazzjoni Għaddi 72 kħiġab konvuta fotazzjoni ftuħa. Fotazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 73. 74. Le, 74 kieġab kon vuta. Nara votazzjoni. Għaddit. Emenda 75. L-ol parti votazzjoni miftuħa kieġabkom. Skużawni, ħanivutaw bis fuq t parti tal-emenda 75. Kieġabkom votaw? Votazzjoni maluqa ma tiċ. Emenda 76, votazzjoni miftuħa kieġobkom. Nara votazzjoni. Ma tiċ, emenda 77, kieġobkom votaw. Nara votazzjoni. Għaddi, Għaddiet, emenda 78, votazzjoni miftuħa. Le għanzi daw ridu, naqbżu għom naddu mill-ewel l-emenda 81 l-ewel parti kieġib kun votaw. Naqla votazzjoni. Għaddiet, tini parti kieġib kun votaw. Nar votazzjoni għaddiet emenda 82 votazzjoni miftuħa. Nalaq votazzjoni għaddiet emenda 83 votazzjoni miftuħa. Nalaq votazzjoni għaddit emenda 84 votazzjoni miftuħa. Na, votazzjoni. għaddit emenda 85 votazzjoni miftuħa. Na, votazzjoni. Għaddiet, emenda 86, votazzjoni miftuħa. Nal votazzjoni. Għaddiet. Issa naddu għal premessi l-emenda numru 1. Kieġibkom votaw. Nal votazzjoni. Għaddiet. Emenda numru 2, votazzjoni miftuħa. Kieġibkom. Votazzjoni maluqa. Għaddiet l-emenda numru 3 votazzjoni miftuħa. Nal votazzjoni. Għaddiet l-emenda 4 5 zat par l-istess kħiġibkom votaw fuq dawn it tnejn flimkien. Nal votazzjoni. Il-votat tal-emenda numru 6 kħiġibkom votaw. Mela, l-emenda sitta d-diet. Jek tridu nistaw nivutaw bħala grupp ta' emendi minn seba sa' 11. Meħabba li jiskom għattajjew, naħseb li t-ixtiqu mela kieġab kon votaw fuq l-emendi minn seba sa' 11. Nar votazzjoni u daw l-emendi għaddew. L-emenda 12 u 13 bħal xurxin kieġabkom votaw. Nal votazzjoni għaddew ukoll daw it-tnejn. L-emenda numru 14. Votazzjoni miftuħa. Nal votazzjoni għaddieti l-emenda 15 kieġobkom votaw. Nal votazzjoni Maddiċ emenda 16 votazzjoni miftuħa. Nara votazzjoni għaddiet. Emenda 17 kieġibkom votaw. Nara votazzjoni. Għaddiet. Emenda 21, votazzjoni miftuħa. Na, l-votazzjoni. Għaddiet 22 kieġobkom, votazzjoni miftuħa. Na, l-votazzjoni. Għaddiet 23 kieġobkom, votazzjoni miftuħa. Nalaq votazzjoni. Għaddit ukoll. Emenda 24, 25, 26. L-emenda 24 l-ewwel. Xtaqtina li kikun votaw nivvutaw fuqhom flimkien imman summa 24 għal votazzjoni. Maddiċ. 25, 26 iżgħid pal istess ma l-votaw fuq dawn iż-żewġ emendi flimkien il votazzjoni maddewx. Emenda 29. Le, l-emenda 27. Emenda 27 kieġobkom votaw. Votazzjoni maluqa fuq l-emenda 27. Għaddiet emenda 28 u 29, 29 mela kieġobkom ivvutaw. Nara votazzjoni maddiċ emenda 30. Votazzjoni samaluqa għaddiet Emenda 31, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa l-votazzjoni fuq id-dokument kif kien mibdu l-modifikat. Sinja ġali xtaqt titkellem. Iva xtaqt nċara punt tista' tgħidilna l-darboħra kjoġbok jekk l-emenda 77 għaddi ċewle dik għaddit dik l-emenda. Għadġet wis forsi ma nafx ġifir paragrafu 13 emenda 77. Neħejna Iva din il-parti li kien proposta permessa l-emenda 77. Sawwek, kuħat, fem? Naħseb li l-kelma deletion qabżet li forsi meta kont naqra u nsegwi l-lista tal-emendi. Ftemna? Tajjeb, kulħadd Issa jaf bitċar xġara tajjeb mela ejja nivvotaw issa fuq il-dokument kif kien mibdul, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Seba vot favur. Astenzjoni wahda, issa nistana il-ħina l-votazzjonijiet. Moving immediately to the next point. Eżis kollegi nishtiq naddu immedjatament għal punti li jmiss fuq l-agenda ġifiri nitlobkom sabiex toħorġu mill-kamra bil-kwiet, minna jem samlu wis storbju għalli t-permettuna l-inkomplu, mela naddu sabiex niddiskutu l-punt li mis, li għal punt Eżis kollegi, mżanċanna ħafna ħin aħna illum, ġifri kieġobkom jekk tixtiqu toħorġu mill-kamra, tamlu xwis storbi ħalli kun nistgħu nkomplu b diskussjoni ta' żewġ suġġetti verament importanti. Mela, punt numru 11, ġifiri miżuri temporani fil-qasam ta' protezzjoni internazzjonali għal benefiċċju tal-Iżvezja skont l-artiklu 10 ta' deċiżjoni tal-Kunsill ta' sena 2015 numru 1523 l-artiklu 10 ta' deċiżjoni tal-Kunsill tas-sena 2015 1601 li tistabilixxi miżuri provis temporani. Aħna għanna l iska Keller li hija rapporter u ħan deċidu fuq l-emendi. Fil-15 ta' Deċembru l-Kummissjoni Ewropea pubblikat il-proposta għas sospiża temporanja tal-Iżvezja mill-mekkanizmu ta' relokazzjoni kif uh, aħna stabilixxejna s-sistema fid-deċiżjonijiet tal-Konsil numru 1523 numru 1601 tas-sena 2015. Skont l-artiklu 10 ta' dawn deċiżjonijiet, istat membru jista' jkun sospiż mill-parteċipazzjoni fur-relokazzjoni jekk ikun xira u jekk ikun hemm influss um, illi ma jkunx mistenni ta' ċittadini minn pajjiżi terzi li ġew f'daqqa. Sinjura Keller li hija rapporter ħad ippreżentana llum l-abbozz tar-rapport u issa wara nisimgħu lis sinjura Keller aħna nkun nistgħu nisimgħu li xadow rapporter sumbat il-pija tal-kollegi li jixtiequ jitkellmu. Jekk jogħġbok, Sinjura Keller, tista' tibda billi tippreżenta r-rapport kollegi, jekk iġobkom, nerġa' ngħidulkom, jekk toħorġu mill-kamra, tistgħu toħorġu mingħajr ma tagħmlu wisq storbju. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq ukoll nirgrazzja li xedu reporters għal kooperazzjoni kostruttiva ħafna li aħna kena fuq dan is-suġġett kif diġà kien ingħat aħna qegħdin noħorġu b'dan ir-rapport minħabba li l-Iżvezja bata żewġ itri lill-Kummissjoni f'Novembru sabiex huma jibbenefikaw mill din is-sistema ta' relokazzjoni bat kien hemm itra li dibata f'Diċembru ħalli talbu sospiża temporanja. U għandna żewġ talbiet, ġifiri, talba sabiex ikunu beneficjarju u talba sabiex ikunu eżentati u esklużi mis-sistema jkollhom din id-deroga. Aħna skemmu fuq sistema li bdiet is-sena li għaddiet u aħna konna konsultati bħala Parlament Ewropew sabiex nkun ċara din id-deroga li qed titlob l-Iżvezja mill proposta tal-Kommissjoni ta' 15 ta' Diċembru tas-sena 2015 hija dwar il-120,000. Ġifieri mhijiex deroga mill-160,000 minħabba l-160,000 kienet maqsuma ferbaj elf u fi grupp ta' 120 elf. Aħna mhux qed nitkellmu fuq il-120 elf, mhux fuq dan huma qegħdin jitolbu deroga Sabiex iddikom ftit informazzjoni u l Awstrija u kol talbu għal din sospiża temporanja mill-programm tal-edukazzjoni dal parlament Ewropew mhux ħajkun ikkonsultat fuq il-każ tal austria iżda biss fuq il-każ tal ta Tgħidu li xalfejn u saqsunix minħabba li ma nafx. Kien hemm l-istati membri li fil-fatt setaw illi sa 26 ta' Deċembru tas-sena li għaddiet setaw jitolbu illi jkollhom deroga iżda sa Settembru ta' din is-sena jistgħu xorta waħda l-istati membri jitolbu li huma jistgħu jibbenefikaw mir-relokazzjoni. Mela dik kienet l-informazzjoni li jiena kelli minnaħa tiegħi dwar informazzjoni ġenerali kien hemm proposta tal-Kummissjoni wkoll li hija dwar il-mod ta' kif aħna nindirizzaw it-talba tal-Iżvezja, l-Kummissjoni qiegħda tipproponi li tingħata deroga lill-Iżvezja għal sena mill dal programm tal-lokazzjoni, iżda mhux illi nagħmlu l-Iżvezja beneficjarju ta' relokazzjoni. Il-Kunsill fil-fatt għandu maġġoranza favur proposta tal-Kummissjoni u l-Kunsill jistaw jadottaw din il-proposta tal-Komissjoni. Aħna bħala Parlament Ewropew nistgħu jew napprovaw il-proposta tal-Komissjoni jew nkella ma ma nirċettawix. Dawn huma l-alternativi li għand dispożizzjoni tagħna l-Iżvezja kif tafu kienet ta' eżempju ta' eh, role model eh, f'dawn l-aħħar avvenimenti li aħna esperjenzajna anka fil-każ tal-azil l-Iżvezja dejjem irċivew iktar refuġjati minn stati membri oħrajn anka f'perjodu meta kien hemm ħafna Sirjani li kienu qegħdin jaslu l-Ewropa, l-Iżvezja fetħet il-bibien għal Sirjani mingħajr ma tressaq każijiet ta' Dublin għandha ħafna eh, ċentri tajbin ħafna illi qegħdin jinżammu taħt standards tajbin jiena wkoll kont qed inżur iċ-ċentri illi huma dedikati għal minorin li mhumiex akkumpanjati u naħseb illi dawn huma verament ta' eżempju l-istati membri l-oħrajn. Naturalment aħna rċivejna talbiet u l-menti minnaħ tal-istati membri l-oħrajn illi għedin jgħidu li s-sistemi tal-azil tagħhom qegħdin jitpoġġew taħt pressjoni. Naħseb illi dan huwa vera għal kulħadd minħabba li anka jekk inti kellek sistem tal azil żgħira fil-fatt din tista' tpoġġa taħt pressjoni kbira minħabba li kien hemm influssi kbar minkejja għal fatt illi aħna fil-fatt kellna sistema tal-ażil stabilita tajjeb ħafna aħna xortu għada tpoġġina taħt pressjoni. Fil-fat kien hemm 163,000 rifugġat illi daħlu fl-Iżvezja u kienu mill-qwam. Emmek, Aħna, u flimkien ma' Shadow Reporters, kellna laqat ta' Shadow Reporters flimkien ma' żewġ rappreżentanti oħrajn, kellna data ta' skadenza ta' 15 ta' Martu sabiex nresqu dan ir-rapport u Shadow Reporters xtaqgħu li jisimgħu l-opinjoni tal-esperti min-naħa tal-Iżvezja, allura din il-ġimgħa aħna kellna laqa ma' rappresentant tal-municipalitajiet svedizi u kien hemm ukoll rappreżentat min-naħa tas-servizz tal-ażil u l-Bord ta' Immigrazzjoni Svediż. Naseb li din kienet laqa verament interessanti sabiex aħna nifhmu eżattament il-problemi li ħabtet miċċa magħhom l-Iżvezja. Issa jiena l-parir minn tiegħi kieku jkun u dak huwa proprju dak li sibu fir-rapport illi aħna ma nimxux ma' suġġeriment tal-Kummissjoni illi nagħtu deroga l-Iżvezja għal sena minkejja l-isforzi li għamlet l-Svezja, minkejja l-problemi li għanda minħabba numru ta' kbir ta' rifugġati li għedin jaslu l-Svezja, jina naħseb t xort wahda u importanti illi nitolbu l-Svezja sabiex xorta tkompli tipparteċipa fil-programm ta' relokazzjoni u ta' relokazzjoni minn 120.000 persuna. Veru li l-Svezja tħallit da' daqxej kienet impandunata u sadattant kien hemm ċertu stati membri mhum kienu xadjuru l-istess livell ta' pa' bħal iżvezja iżda issa illi fl-aħħar għandna sistema ta' solidarjetà u dan il-mekkanizmu li huwa implementat naħseb li tkun xi ħaġa stramba li ngħidu li jara l iżvezja nistgħu nagħtuhom din id-deroga għal sena issa li l-aħħar aħna nirxina nistabilixu dan il-mekkanizmu ta' solidarjetà. Jiena naħseb li l iżvezja għandhom jagħtu eżempju wkoll permezz tal-parteċipazzjoni sieħa tagħhom fil-programm tal-allokazzjoni. Issa, anke jekk nħarsu lejn iċ-ċifri lejn dawn il-120.000 refuġjat, l-Iżvezja hija mitluba li tagħmel relokazzjoni ta' 567 mill-Italja u uh, u 1700 1830 mill-Greċja f'periodu ta' sentejn. Jien naħseb li minkejja li għandhom is-sistema tal azil ta' pressjoni naħseb li dawn mhumiex ċifri għoljien wis, naħseb li jistgħu eh, fil-fatt jilqgħu dawn in-numri li huma relattivament żgħar mumiex numri enormi kolli nejt ta' nies, ġifiri u importanti illi aħna ngħidu dan il-mekkaniżmu ta' solidarità jottar kulħadd u aħna nistax nibdew nagħtu deroga lil dak u lil ieħor. Naturalment hija daqsxejn eh, sfortunata eh, l-situazzjoni, il-fatt li aħna nistgħu noħorġu b'opinjoni biss fuq il-każ li kkonċerna l-Iżvezja mhux fuq l-Awstrija. Iżda kif qedtulkom jiena naħseb li sistem ta' edukazzjoni tottal kulħadd dawn mhumiex numri enormi u allura kvetturkom fil-bidu naħseb li jissa wasal il-waqt li nejdu li kullħat għandu jipparteċipa bisħieħ u mannix nipermettu li kunem wis derogi anke minħabba situazzjoni li nsabu fija bħalissa li l-Kummissjoni diġa ħabbret li ħajkun hemm bidliet għas sistema tal-edukazzjoni ġifir dawk il-nies u n-numri li kienu suppost maħsuba l-Ungerija minħabba li fil-bidu qalet li kienet se tkun beneficjarju dawn in-numri issa ħajkunu distribuiti għal bażi ta' sistema volontarja ta' relokazzjoni, per eżempju, jew nippermettu li studenti jaħdmu fl-Unjoni Ewropea jew kellha nagħtu permessi ta' xogħol. Jiġifieri dawk il-numri li kienu ħajkunu mibawta l-Ungerija, issa ħajkunu mqasma b'mod differenti aħna konna qegħdin implementaw proċeduri ta' emerġenza, aħna konna għedin naċċettaw li ħankun konsultati biss Eh, f'każijiet ta' emerġenza, aħna nixtiequ mill-mulum il qudiem ikunu konsultati dejjem ma nixtiequx laqqas li din din is-sistema ta' relokazzjoni u ta' solidarjetà tkun hemm dajfa minkejja l-fatt li nifhem li l-Iżvezja għamlu ħafna diġà jiena nixtieq ngħid li n-numri mhumiex daqshekk kbar għal din raġuni nixtieq li l-Stati membri kollha ikunu qegħdin jilqgħu n-numru ta' nies li għandhom jilqgħu. Grazzi ħafna, grazzi li shadow reporters ukoll u nittama illi aħna ħankunu nistgħu nikkonkludu il diskussjoni b'mod pożittiv. Grazzi. Grazzi va dan huwa punt importanti ħafna, żis kollegi għanna s-sur u ukoll li eh, għandu jressa punt dwar l-ekris sa nofsija. ġifiri zombu dan il-punt f'moħħkom aħna u nibdew bid-diskussjoni. Jina naħseb li dan huwa suġġett sensittiv ħafna minħabba li nridu nisimgħu l-opinjoni ta' shadow rapporters kollha. Ġifieri din kienet stqarrija ċara ħafna minnaħa ir rapporter però nixtieq li nisma' minnaħa ta' kulħadd. Però nitlobkom żommu fil-qosor fil-punti li ħatres un ħanibdew bix-shadow tal-PPE Anna Maria Korazza Bild. Grazzi ħafna kif qalet is-Sinjura Keller li Svezja kienet taqxej abbandunata f'dan kollu. Jiena ħajkolli nieħu ftit ħin sabiex nanalizza dak li ntqal minħabba li konklużjoni li waslet għal jom is-Sinjura Keller ma kinux eh, daqshekk jagħmlu sens, jiena naħseb illi l-Iżvezja allura ma tistax titqis bħal pajjiżi oħrajn li kienet soġġetta għal pressjoni disproporzjonata meta qabla pa' pajjiżi oħrajn. Kien hemm ċertu pajjiżi li rċivew ħafna appoġġ minħabba l-fond ta' refuġjati għajnuna anke sabiex jistabilixxu il-hotspots, il-Frontex, eccetera. U kien hemm dawn l-istrumenti kollha li għandha l-Unjoni Ewropea li tista' tuża sabiex tappoġġa l-istati membri li jitpoġġew taħt pressjoni kbira eh, qegħdin jgħinuhom iżda aħna qegħdin ngħidu l-Iżvezja sabiex xorta waħda tibqa' tgħin. Aħna qegħdin nitkellmu fuq eluf gbar ta' nies, kien hemm ħafna tfal li ma kienux akkumpanjati qed nitkellmu fuq eluf kbar illi kienu milquha fl-Iżvezja għalfejn bdejt billi nsemmi dan il-punt u dan in-numru minħabba li jiena naħseb li mhux biss li stati membri l-oħrajn għandhom ikunu eh, qegħdin japprezzaw li l-Iżvezja qiegħda titratta tfal skont il-ħtiġijiet tal-pakkett tal-ażil. Iżda nixtieq nsemmi dan ukoll minħabba li t-tfal għandhom bżonn li E, Jintu saw iktar risorsi sabiex ikunu trattati tajjeb. Aħna rajna li l-Iżvezja kellha backload ta' 143,000 kien hemm 60 biljun krona zvediza li kienet implementat sabiex tejn daw refugġati iktar mill-budget tad-diviża, 60 municipalita' kważi nofs il-municipalitajiet kollha kienu qegħdin jgħidu lill gvern proċeduri uffiċjali li jgħidu li huma jistgħux ikomplu jaraw li l-liġi tkun irrispettata fl-Iżvezja. Kien hemm 160 elf persuna li waslu fi frar tas-sena 2016 f'Novembru irċivejna 11.000 persuna kull ġemma l iżvezja u għal-ewel pajis li qed jilqal dawn in-nies minħabba li ħafna min-nies li qegħdin jaslu fl-Iżvezja din jaslu mingħajr ma jkunu reġistrati ġifieri l-Iżvezja għandha tuża riżorsi ħalli tara illi tintegra dawn in-nies fl iskejjer fis-sistema tas-saħħa, ta' kura tas-saħħa anke fis-suq tax-xogħol. Iżda tittuża wkoll ir-riżorsi sabiex tieħu marki ta' swaba, tirreġistra dawn in-nies u anke tagħmel il-proofing tas-sistema tal-iżil. Ikolli ngħid li ma nistax nifhem għalfejn. Il-miżuri l-oħrajn li għadin jintużaw sabiex eh, jużaw biex nejnu li dawn il-pajjiżi jinsabu ta' pressjoni partikolari qed tkun adottata mill-Kummissjoni dwar l-użu tal-budget qed nisimgħu pereżempju fuq l-għajnuna tingħata lill-Awstrija u li l-Iżvezja kien l-ewwel pajjiż illi mexa skont ir-regoli, l-ewwel nies illi laqa lil nies mill-Eritrea li ġew mill-Italja fil-fatt kien hemm il-kummissarju kien ħafna nies qed tieħdu ħafna ritratti u dirna sbieħ kollha, iżda 70 punt 64 fil-mija tal-fond tal-refugġati e, jgħat ikun appoġġat mill-Izvezja. U aħna l-Izvezja t-nejdu minħabba li intom kontu laqwa u laħjar. Aħna xorta rridu nikassikawkom, rridu nkunu solidari ma' kullħat, iżda mux ma'kom, minħabba li intom taħdmu tajjeb, ma' ntkomx lajnuna. Solidarieta jek tfisser allura fl-Unjoni Ewropea u nkella dawk il-pajizi e, illi mamlu xej sabiex iżidu l-kapacitajiet tagħhom, sabiex ħadmu iktar nies, sabiex ikollhom sistema tal-azil li taħdem tajjeb u mamlu xej sabiex ippruvaw jimplementaw aħjar il-liġi dawn ikunu mejjuna skont il-prinċipju tas solidarjetà. Sinjura Keller, taħseb li dan huwa normali, jiena naħseb li din hija xi ħaġa li verament ma nistgħux naċċettawha qed numiljaw lin-nies bekk lin-nies Svediżi li fuq bażi volontarja ħafna żgħażagħ kienu qegħdin fil-istazzjonijiet tal-ferrovija biex jgħinu li dawn ir-refuġjati. Il-messaġġ li qed nibatulhom huwa aħna ma jinteressanix fuqkom il-gvern fl-Svezja huwa partit tal-ħodur ta' soċjalisti aħna Edin naraw li qed talab biss deroga ta' sena, aħna mhux qed ngħidu li ħanalqu l-frontieri, Edin nitkelmu biss fuq deroga ta' sena, aħna edin nejdu li iva, mela li komplu nil għaw l-refugġjati, ħankomplu nirrispettaw l-standards, iżda tobbligawniex illi, illi ma naturx ikel l-tfal, jew ma npoġġowx fl iskejja iżda tuna daqxejn nifs, ħalli bekk l-istituzzjonijiet tagħna nerġgħu jerġgħu jirkupraw daqxej, ħalli bekk aħna nkun nistgħu verament nirrispettaw l-standards ta' dignità u ċertezza legali. Dinja xi ħaġa ħaġa illi miex aċċettabbli. Appoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni taċċettawx il-rapport ta' Sinja Keller. Ok, um, on behalf of the um, um Grazzi, mela, nisma' l kommenti tal-rapporter fl-aħħar. Biex t tippreżenta l-preżentazzjoni mela fisem l-SND. Mela, ħanħu l-kommenti tal-Sinjura Post. Le, il-Sinjura Sipa l-ewel, fissam il-Sinjura Soraya Post. Grazzi, President. Mela, l-immigrazzjoni dejjem sa ċerta punti hija kemm xejn ta' dibattitu emottiv. Nixtieq nara eżjed mhux dibattitu emottiv, iż eżjed loġiku li x'dan huwa kwestjoni sensittiva ferm. Sa ċerta punt nista' ngħid li nifhem u nappoġġa l ideja ta' Ska Keller referenza għal fatt li situazzjoni l-Svezja kif inhi bħalissa iva bl-isfidi kollha illi hemm ma tistax tiġi mqabla mal-sitwazzjoni tal-Greċja. Ejja ma ninsawx li situazzjoni tal-Greċja mhix tort ta' dak li ġara fil-Greċja fis-snin immoddija l stat nista' nifhem perfettament illi forsi din id-deċiżjoni tal-Kummissjoni m'għandix tiġi appoġġjata. L-Iżvezja meta mqabla maċ-ċittadini tagħha Mażbaċ jikkonsidra l-popolazzjoni ħadet ħafna iżjed rifuġjati minn stati membri oħrajn u madhom lessi jieħdu rifuġjati u għal daqstant qegħdin jitolbu biss għal sena waħda biex jerġgħu jistabilixxu iżjed organizzazzjoni sabiex ikunu jistgħu jitrattaw bil-problema tal-migranti. Bekk għana nappoġġaw l-idea tal-Kommissjoni Iżda xiġifieri li jkun hemm pajjiżi ma juru ebda tip solidarjetà. Mhumiex lesti ħalsu għal eh, lajnuna l-Greċja, l-Aġenziji Ewropej biex nappoġġaw pajjiżi bħal Greċja u pajjiżi oħrajn. hemm min jitħalla barra minn din il-loba ta' immigrazzjoni. Irridu nkunu kawti anke fil-messaġġ li nibatu irridu niċċaraw x'ista jsir dan intu jsir b'mod sabiex nilqu bilanċ u konna deċiżjoni illi fil-ġejjieni tippermettilna jkollna sitwazzjoni aħjar fl-Ewropa sabiex ma tkunx biss l-Iżvezja illi tilqa il rifuġjati Malta u l-Ġermanja iżda l-istati membri kollha jieħdu xi refuġjati u jieħdu ħsiebhom u mhux biss jibnu frontieri u mhux jitħallew il rifuġġjati barra mill-frontieri tal-Ewropa. Nifhem l-importanza ta' dan is-suġġett mhux biss tal-Iżvezja huwa importanti għal delegazzjoni oħrajn għandna anki il-pont dwar Ekris u r-rapporti se jkun preżenti żjettar, tal-dastant forsi ħaj nieħdu l-komerti tas-sur New November Signora Bjork, Signora Holmaja, intom nitlobkom naf li mhux ġusta, nista nitlobkom kemm jista' jkun l lura mill-kummenti tagħkom, mhux se jkollna ħina sur Care Corp. kolli ngħidilkom zommu ma' minuta jew tnej, minuta jew tnej, u nitlobkom zommu l-kummenti tagħkom ma' sistema ta' rilokazzjoni temporanja u mhux noqogħdu nitkellmu dwar ir-rwol tal-Iżvezja fi kriżi tar rifuġjati Mela, Bjork Melin l-ewwel nett. Aħna mill-grupp Gwen appoġġaw ir-rwol tal-Iżvezja. Aħna rajna s-solidarjetà hemm nies din il-Kamra illi kienu hemmhekk fl-istazzjonijiet ta' trejn u mhumiex umiljati mill-fatt li l-Svezja mumiex ikonu inklużi fil-mekkaniżmu huma jħossom umiljati mill-fatt li mhux il- il kolla kollha lesti jitħlu għal din il-ħila, din il-biċċa xogħol u mhux aċċettabbli nużaw lil daw in-nies hemmhekk li għedin jistendew fil-soċajiet ta' trejn bħala argument dan id-dibattitu li għedet ħafna mir-responsabilta' U nasab kulħadd jirrikonoxxi dan. Rajna ħafna solidarjetà u ħafna professjonalizmu fil-fatta u hekk ħanibqgħu naħdmu fl-Iżvezja. Il-kapaċità tal uħ u tal-welfare bħalma smajna kien hemm lajnuna ta' 35 miljun mill-MF u jekk hemm nuqqasijiet fil-sistema tal-welfare u motor tal-iżvet u din ippruvaw nagħmlu tajjeb għal dan kellna tnaqis ta' taxxa għal iktar nis-sinjuri l-aħħar gvern anke kien għamel privatizzar ħażin u issa mhumiex ir-rifuġġjati li qegħdin jgħeddu l-istat tal-welfare dan mhux kastig li tirċievi refuġjati għaliex jekk nużaw dan l-argument jiena naħseb li nkun qegħdin l-argument li forzi politiċi li ma jisħoqilhomx din is-seta i dan kollox xoħollu jorbot ma' tip ta' Svezja li rridu nibnu ma' tip ta' Ewropa li rridu nipruvaw nibnu. Il-gvern set jiprofaw jipprova jagħmel pressjoni fuq il-pajjiżi l-oħra biex jiddu responsabiltajna dan il naħseb li huwa importanti iżda dan mhux l-aħjar mod ta' kif nimxu għanna bżon ta' rilkazzjoni, għanna bżon ta' Dublini li għaddem iżda l-Izvezja strutturi li għanna l-esti napoġaw 100% sistema u ma nitlux għall-opt-outs, grazzi. Niskuza ruħi mal kollegi kollha restrizzjoni tal-ħin speċjalment ma' dawk il-kollegi mid-delegazzjoni svediżi, iżda nitlobkom iżommu mal-minuta għaliex hemm anke il-fajl ta' terrorizmu u mhux ġost fuq il-kollega li jmiss il-shadow tal-ICR l-Onorevoli Ġazustowski ma nafx ikux prezenti minuta jew tnejn. Iva, mela bħalma talabna il-President ħan provanzom kemm jista' jkun konċis il-kumment tiegħi. Naħseb illi għanna natu liva tagħna li deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Gvern s qegħdin jitolbu għal sospensjoni temporanja l mekkanizmu tal-lokazzjonu, il-mekkanizmu sfetis mhux qed jiddubi tal-mekkanizmu iżda qed jitlob għal sospensjoni temporanja. Jiena nemmen illi għandu raġun u illi għandu jkun rispett lejn il-ħidma svetiża fil-qasam ta' l-immigrazzjoni u l-uħ tal-immigranti. U għanna nuru flessibilta. Fl-opinjoni tiegħi hemm anki bżonn ta' attenzjoni kbira jiena għandi fiduċa fid-deċiżjoni tal-Kunsell u ma nixtieqx nuża dogmi fir-rigward ta' pajjiżi li palma għedna xammar tassew il-kmiem f'dan il-qasam u jina nistieden l-Sinjura Keller tbiddel il-pozizjoni tagħha u biex turi ċerta flessibilità u tifavorixxi deċiżjoni tal-Kunsill. We, we haven't heard from the Liberals, Mr. Ma smajniex mill-liberali forsi sur di prestativ minu tal-pozizjoni tal-liberali. Iva, malaj malaj, President, jena minix shadow Imma xorta waħda se nitkellem għannum tal-grupp tiegħi biex ngħid l-ewwel nett illi għandna rispett kbir għall svedizi u l-mod kif huma laqgħu ir-refuġati huma għamlu ħafna iktar minn dak li misshom ħafna iktar. Għalhekk dawk illi huma meqjusa kif bħala l-aħjar u jishtiqu illi e, e, e, jkollhom pawza ta' sena ma nafx blim awtorità sa ngħidulhom le m'għandkom ebda dritt. Huma qed jitolbu waqfa temporanja fil-waqt li huma għamlu ferm iktar minn dak li messhom jagħmlu. U fuq livell personali rrid ngħid illi f'dan is-suġġett jiena rrid illi nkunu naqra Iva ġenerużi, imma ma niprofawx nagħtu lezzjonijiet il-dak li xogħolhom għamluh Grazzi tal-pozizjoni tiegħek, grazzi tal-eżammejt mal-ħin ukoll. Għana ħad sek joġbok. Iva, grazzi. Mela. Jiena ma naqbilx ma skakele. L-eċċessjoni għall-iżvezja hija importanti għal żewġ raġunijiet jekk aħna fil-Parlament nemnu li għandu jkollna sistema Ewropea komuni għall-azil, sistema li tkun ġusta il-pajis li kellu l-iżjed responsabilta u l-iktar aċċetta refuġjati per capita għandu jkollu eċċezzjoni s-sistema ta' rilokazzjoni għal żmien qasir. Ir-raġuni hija il-kontrolli tal-frontieri anki u l-ġejjini ta' Schengen. In-numri ta' talbi tal-azil naqsu f'dan l-aħħar sitt xhur il għaliex? kien hemm limitazzjonijiet minħabba tal-kontrolli tal-identità fuq il-frontieri li introduċa l-gvern Svediż li jiena nikkonsidra li huma ta' ħasra. Ikon Ikun ta' ipokrizija minnaħa tal-li piri nifrutaw il-frontieri tal-kontrolli iżda ma nagħmlux dak li nistgħu. Din is-sistema tal-edukazzjoni inġusta, spilanċjata Aħna qed ngħidu lealti l-eżenzjoni taru inċentiv biex nżommu il-kontrolli tal-frontieri u nkomplu nżarmaw dak li nbena bil-żona Schengen. I'm just wanting to check with Mr. Et niprofa nara Mastur Kirkhope jekk ixtieqx jekk forsi tersa, grazzi. Naħseb il-punt tiegħek mhux sejrin intuħ biżejjed attenzjoni ma nafx jekk tippreferix tagħmlu llum jew l llum. Sawa, mela minuta u wahda biss għal kelliema li fadal. Is-Sinjor Wimberg. Tak, Herr fana. Grazie, President. Jina, unek pala rappresentant elett mill-Svezja u il-politika tal-immigrazzjoni l-Iżvezja tiddeċedi li ġermaniza tax-xelluk, mhux hekk qed ngħidu dun segu l-eżempju tal-Iżvezja, tinsemmu r rizorsi u l-personal taf fġara l-Iżvezja, iżda naħseb aħjar jekk segu l-mida b'attenzjoni għolja kaos dawn il-163,000 meta tara s-sistema tal-welfare, meta tara x'inhu jiġri bis-saħħa pubblika, bl-iskejjel, kampijiet btinet f'nofs ix-xitwa, ah, kullim kienet jintuża bħala post tal uħal għal dawn l-individwi. L-individwi huma disprati nies jiġru fit-toroq. mbagħad inti tiddeċiedi jekk nix nieħdu break jo le, aħna l-Iżvezja għandna niddeċidu kemm jitlu nies. Għal minuta s-Sinjura Holmaja. Skeller. Äh, ganz kurz, ich möchte mal fil qosso riva jena nishti il-kollega tiegħi l-Anna Maria Korezza Bild nappoġġa bissi. Aziza senjura Keller, Sur Bjork, jena vera naħseb li ma tamirx sens illi pajjiż li għamlet kontribuzzjoni daqshekk kbira u li qed jitolbu nifs għal sena biss għandhom bżonn l-appoġġ tagħna. Jiena jkolli ngħid illi dan jista' jekk ma nejnuhomx insaħħu iktar il-forzi radikali tal-lemin. Jiena naħseb li rridu nkunu raġonevoli fit-talba vizavi talba tal-istati membri, jina naħseb li din it-talba ma nistawx aħna nirrifjutawa u noqogħdu nilabu fuq il-livell morali, jina naħseb li l-Svezja hemm bżonn li natuha nifsiva, jina naħseb u nitlob il-Sinjora Keller tibdel l-opinjoni tagħha. Ok, look. Tajjeb, mela. Ska jekk jena natik il-mikrofonu issa se tirribatti għal punti kolla illi tqajmu naħseb illi il-pozizjonijiet tal-gruppi kienu ċari. U aħna għanna skadenza biex jitres u l-emendi ma nafx jek tiġtamlu xie punt proċedurali ta' malajrun bat nalqu. Iva, jider illi aħna ma naqblux u eh, dan huwa parlament għaliex barra kollox l-opinjonijiet eh, kunu dem differenti ħadd gost nisma illi kulħadd jaqbel li għandna bżonn ta' iktar solidarjetà u jiena marriċ li nispiċċaw seminar dwar kompetenzi differenti tal-Unjoni Ewropea Eh, jew laqas ma nifhem fejn il-membri tal-Parlament Ewropew aħna qegħdin hawnhekk biex nippruvaw nagħmlu l-aħjar possibbli għal ċittadini Ewropej kollha il-konklużjonijiet tagħna li wasanna li huma differenti, l-approċċi tagħna huma differenti. Imma fuq il-proċeduri rrid nisħaq illi bżonn li namlu emendi fuq il-rapport. Jekk aħna nivvotaw kontra r rapport xorta musta waslu il messaġġ ta'kom skadenza għat tal-emendi l-14 ta' april. Uh, skużawni illi eh, kolli nala unħaffifkom fuq suġġed daqseg sensittiv imma bl-argumenti emotivi kollha xorta waħda hemm pożizzjonijiet politiċi ċari dwar l-azzjoni tal-Kummissjoni. Fimnihom għalhekk eh, l-emendi se jkunu f'din id-direzzjoni. Naħseb illi nimxu fiha din il-direzzjoni il-shadow rapporteurs li ma kienu xawnek kienu sostituiti b'mod tajjeb ukoll. Mela, issa nistaw Iva, se ma ma nixasla, ikonna e naddu għal punt limis, il-punt eh, dwar l-ekris. Jena se nati il-mikrofonu l-Sur Kirkhope dana fu e, il-kwestjoni li fis-16 ta' Marzu l-Kummissjoni preżentat fliber proposta għall-emenda tal ekris bil-proposta rridu jifacilitaw l-iskambju ta' informazzjoni bil istati membri fuq konvenzjoni kriminali tal-ċittadini minn pajjiżi terzi li nataw l-istati membri. U issa jiena nagħti l-mikrofonu l rapporter Sur Kirkhope biex jippreżenta r-rapport tiegħu u mbagħad naraw sakemm għandna żmien biex inresqu l-emendi. Sur Kirkhope jogħġbok. Kollegi, jekk se titilqu uħorġu bil-kwiet. Grazzi il-kommenti ta' introduzzjoni tiegħi minkejja l sobbi kollu li għaw fil-kamra se jkunu osra. Imma dan huwa it-tmim ta' fil-fatt tal-aġenda tagħna u hija punt huwa punt addizzjonali, però xorta waħda huwa importanti ħafna li x'naħseb li l-kol kemm aħna hawnhekk nistgħu naqblu li l skampju ta' informazzjoni tal-sfont eh, kriminali bejn l-autoritajiet ġudizzjarju huwa element importanti ta' kooperazzjoni eh, ġust tal-ġustizja kriminali fl-Ewropa. Hemm bżonn li nrammu ktar fiduċja fil-kooperazzjoni transkonfinali u anke fiż-żona Schengen. Għalhekk ir-rapport tiegħi jappoġġa bisħieħ l għaniet tal-Kummissjoni u anki l-proposta tagħhom. U jien għamilt biss ftit bidliet u żitt biss ftit punti fejn ħassejt illi kien hemm bżonn. Kif tilkom id-dibattitu eh, inizjali li kellna dan l-aħħar, Eh, nemmen li huwa essenzjali li l-ewwel qabel kollox nestendu l-possibilità li jkun hemm verifiki tal-isfond tal dawk li jaħdmu mat-tfal, għal dawk li jaħdmu il-kull tip ta' persuna vulnerabbli, inklużi dawk fil- professjonijiet tal-kura tas-saħħa u ta' kura ta' nies irrid ukoll li fejnu possibbli informazzjoni dwar sentenzi ta' ħabs ta' ċittadini minn pajjiżi terzi li jkun inkisbu fuq livell bilaterali jinqasmu wkoll fejn ikun possibbli bejn l-istati membri. Fir-rapport tiegħi jiena għamilt referenza ċara għal dispozizjoni tal-protezzjoni tad data, id-dritt tal-smih ġust u anki il- ħtieġa ta' revizjoni tal-statistika eh, skont il-numru ta' talbiet li kunu saru għal dawn il-verifiki tal-background ta' dak li kun u manki li kunem ċerti verifiki per l-istat membri infusum. Jina nemmen sur president il-li proċess effettiv ta' revizjoni huwa essenzjali għal leġizlazzjoni tajba u l-implementazzjoni xirqa taħħa. fakkar u ukoll il-membri illi din hija miżura eżistenti u operattiva għalhekk aħna sempliċement irridu illi nestenduha għal ċittadini ta' pajjiżi terzi. Din hija estensjoni loġika u meħtieġa ta' din is-sistema. Għalhekk m'hemmx għalfejn nivvintaw xejn ġdid Jiena nittama il proċess ikun dettaljat u ikun e, e, maġġel biex neħu kam jista' jkun dawk ix u illi l-kriminali tantu ma kapaċi għaddu minnhom. E kris kif għattilkom hija diġa sistema li qiegħda tagħti provi li kemm kooperazzjoni madwar l-Ewropa bejn l-Aġenziji tal-Forzar tal-Liġi qiegħda diġa tgħinna fil-ġlida kontra l kriminalità u t-terrorizmu u tagħti benefiċċji l pajjiżi l-istati membri kollha sabiex iċ-ċittadini tagħna jgħixu fejn jgħixu ikunu aktar sikuri. Din l-estensjoni tirfina din is-sitwazzjoni u titlob għal futur l-involviment entuzjast tal-istati membri kollha, inkluż pajjiżi Renju Unit fl-iżviluppi futuri ta' din l-iskema. Jiena l-kom dan ir-rapport, nistenna bil-ħerqa li nisma il-kontributi minn għandkom u anki eh, emendi għaliex le fejn ħossu li hemm manna skadenza provizorja l-emendi li għal 15 ta' April f'nofsinhar. Grazzi President. Jien ħsibt li kien 18 ta' April fil-fatt. Iva, imma issa l-skadenza Eh, hija 18 ta' April. Grazzi ħafna Sur Kirkhope. Melissa naddu għal Shadow Rapporteurs u nibdew banna ħedda l-SND. Jiena nilqa ħafna u naqbel ma ħafna minn dak il-laqa l-Sur Kirkhope u eh, naħseb li sejjer xienna illi niftemu. Ma hemm punt importanti fuq it-talba l-informazzjoni meta eh, wieħed ikun qed ifitta impik u naħseb li persuni li jkunu intefaw il-ħabs eh, minħabba attakki eh, sessuali u fastidju ma jkunux jistaw jihdu xollijiet li kunu ftit delikati pal per eżempju eh, fil-qasam tal-kura tas saħħa u laqas ma jkunu jistaw imorru f'pajjiż ieħor biex jagħmlu dan ix-xogħol, ġifieri rridu nkunu ċari dwar li ma xogħol qed nirreferu għalih. Mbagħad il-numru 15 fuq il-sentenzi ta' ħabs fuq eh, ċittadini ta' pajjiżi terzi għandi ċerta riservi min hu responsabbli biex jiżgura li l-informazzjoni tkun korretta u biex jikkorreġiha jekk ikun hemm xi żbalji jista' jkun diffiċli għal stat membru biex jiverifika l-informazzjoni fuq ċittadin minn pajjiż terz. U eh, nimmaġina li l-istat membru fejn il-persuna tkun eh, intbatet il-ħabs għanda tiżgura, għandu jiżgura l-informazzjoni hija korretta imma rridu niżguraw li kun hemm aktar ċertezza legali għanna naraw li hemm ċerti diffikultajiet fil-proposta tal komissjoni għaliex l-informazzjoni ma tingħatax lil persuni pal ġenituri per eżempju jiena se nressa emenda propju fuq dan il-punt u naħseb ukoll illi il-marki ta' swaba għandhom jinġabru biss meta jkunu verament meħtieġa. Grazzi Anna, s sur Ġaki. Sir, nirringrazzja Sir Kirkho għax xogħol eċċellenti tiegħu jien għandi tliet kummenti x'namel. Jiena nilqa il-proposta illi meta stat membru jkollu informazzjoni miksuba mill-livell bilaterali fuq xi ċittadin ta' pajjiż terz, din l-informazzjoni għandha tinqasam mal-istati membri l-oħrajn. Jiena nixtieq nistaqsi lil Timothy għalfejn ma nistgħux nestendu din is-sistema għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li mandom ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea u li bħala turisti jew immigrati u koll wet u reati. Jena naqbel mal- proposta ta' direttiva tal-Komissjoni Ewropea eh, u eh, hemm bżonn li tieħdu il-market ta' swaba għaliex dan huwa mezz eh, effiċjenti ħafna ta' kif wieħed jista' identifika l dawn in-nies il-Kummissjoni tixtieq toħroq sistema deċentralizzata tkun sistema iktar effiċjenti mis sistema li għandna bħalissa u fil-fema tiegħi sistema ċentralizzata tista' tkun ferm aktar effiċenti anki jekk tkun tiswa iktar flus kif edha tajt il-Kommissjoni. Jena naħseb illi ma rridux noqogħdu inqanċu fuq affarijiet bħal dawn dina sistema ċentralizzata li 28 stat membru ikunu jistaw jużaw id-data kollha fija u s-sistema si iktar effiċenti b'dak il-mod. Grazzi ħafna, Juan Fernando, President Malaj Malajr, għalix sar ħafna ħin. Jena minix il-Shadow Rapporter ta' Soċjalisti, jana ħed, imma jena nishti sempliciment nesprimi l-interess u l-appoċ tijaj għall-inizjativa tal-Kommissjoni u għall-kontribut loġiku ħafna li għamel Timothy Kirkhope għaliex xilli wieħed jaqsam informazzjoni dwar records kriminali eh, jagħmel sens biex niggarantixxu s-sigurtà li nofru s-sigurtà li ċittadini li għandhom dritt għalija jiena bħala ex-Ministru tal-Ġustizzja mill-2004 sal-2008 fil-Gvern Spanjol jiena adottajt inizjattiva meta din il-kwistjoni kienet għadha kwistjoni intergovernativa il-sim permezz eh, elettroniku u automatizzat mekkanizmu ta' biex nkunu nistaw nikkontrollaw niverifikaw eh, records kriminali ta' persuni pal dak li għandu xaqsam l kriminalità sessuali kontra l-integrità fizika ta' persuni b'mod partikolari jekk ikunu persuni vulnerabli pal tfal. Da aħna f'Spanja u l-Italja u l-Ġermanja li eh, mbagħad eh, inaqdet maħna aktar tard. Mbagħad aħna ħlaqna dan il-ċirku li meta il-mekanizmu beda jaħdem rajna illi dini kienet problema ta' skala Ewropea. U din il-garanzija bejn il-libertà u s-sigurtà hija importanti ħafna u importanti li aħna niprevjenu il-delinkwenza li tista' ssir kontra persuni li huma partikolarment vulnerabbli. Jiena naħseb li din hija inizjattiva li tagħmel ħafna sens u li jiena se nejn biex infaslu emendi illi e, e, jiperfezzjonaw il-proposta tal-Komissjoni u anki dak illi e, il-ħidma tal-kollega Hope. Issa, Sofi Intervelt, għall-alde. Grazzi, President, jena se nitkellem fil-qosor għaliex xina u koll irrit nkun fl-qa oħra minna u minut oħra. Imma jena naqbel mal-proposti tar-rapporter, naħseb illi hemm xi dettalji li rridu nerġaw nirriveduhom bħal pereżempju naraw min se jkun kopert u xiġri mill-ċittadini Ewropej li għandhom nazzjonalità doppja u eh, jiena naqbel mal-proposta eh, li konna database ċentralizzata dejjem Eh, fid-dawl ta' dak li rajna dan l-aħħar u l-effetti tal-nuqqas taqsim ta' informazzjoni mhux biss f'każijiet ta' terrorizmu. Nixtieq ukoll li nirrevedu il-proposti fuq il- il-pseudomizzazzjoni minn flok l-anomizzazzjoni minħabba il-regoli tal-ġodda tal-protezzjoni tal-data li għadna kif adottajna. Jiġifieri eh, hemm xi ftit dettalji illi rridu eh, forsi nirreveduhom imma jiena kollox ma kollox nista' ngħid illi naqbel mad direzzjoni li qed jipproponi li nimxu fiha ir rapport Grazzi Jan Albrecht għal-ħodor. Grazzi. Jena nista najt illi mod ġenerali nista nappoġġa ir rapport tar rapporter u il- sostituzzjoni ta' l-anomizzazzjoni mal pseudonimizzazzjoni jena irrit nenfasizza il-fat li irridu nisguraw li dan kollu jisir fuq bazi ta' hit no hit u ekkider li se jisiru l-affarijiet imma rridu koll nisguraw li il-kategoriji ta' data li se jinħaznu fuq livell nazzjonali dwar ċittadini Ewropej illi eh, kellhom kundanna ta' ħabs jew inkella ċittadini ta' pajjiżi terzi għandhom ukoll ikunu trattati bl-istess mod imbagħad dwar il-ġbir tal-marki ta' swaba dan għandu jibqa' volontarju, għandha tibqa' miżura volontari volontarja u mhux eh, ta' bil-fors. Grazzi, Jan. Kummissjoni tixtieq xi ħaġa? Iva, grazzi, sempliciment aħna rridu najdu illi aħna kontenti ħafna bl-appoċ wiesa li rċevajna minn dan il-parlament. Aħna għedin namlu progress fin negozjati u aħna ħerqana li naħdu ma' rapporter u ma' shadow rapporters fuq dan id dossi importanti. Lura li rapporter Sir Kirkhope. President, naħseb illi dak kien round utli ħafna u uh, Naħseb illi sejjer nexxinna noħorġu b'test tajjeb u jiena se nipprova li navanza l-affarijiet nittama li mandu mhux naħdmu fuq dan ir-rapport daqskemm domna naħdmu fuq xi żewġ rapporti li kont responsabbli għalihom jien. Nispera li mandu mhux xi sentej tlieta jew ħamsa eh, u nittama li għal kontrarju tal-PNR ikkunu nistaw nivvotaw fuq b'sodisfazzjon eh, kemm indum ħajjienek mhux għalmenu kemm indum ħajjint. Grazie ħafna narakom war nofsinarja til-President il-laqa ġurnata.